Uh, good morning, everyone. I think we'll make a start. Um, I know we weren't due to start. Uh... Lodwa tajba, naħseb l-ħjar nibdew. Suppost fi disa u kwart uh, ta' senjura Irigoyen Perens, nishtiq nil għalit kullħat, għandi xie affarijiet xnajdilkom, għanna, etnara li għawek għanna l-maġġoranza ta' tim ta' għana fuq dan l-ewwel rapport is-sur Schmidt qiegħed hawnhekk bħal ċedow rapportez, is-sur Ġuba mhux qiegħed hawnhekk. Min qed jħossib l-interessi tal-PP eh, Signor li grip u kol edha għek, naħsis nimmaġina tkun għek fis disa kwart, imma biex najdilkom diversi affarijiet, eh, eh, dal-ħodu għet tiġi trasmessa din il-laqaw kol din is seduta Eh, fuq il-web stream. Biex najt, xtaqt najt li fil- eh, fost il-dokumenti li għandkom għoddimkom, għandkom eh, taqsiriet tal-smieħ reċenti li kena wieħed fuq l-agenda l-konsumaturi evidentement eh, ħaj tkun konċernata ma dak li ħan nitkellmu fuq dal-ħodu, għanzi sin Redding u sur Dalli, jien nixtieq ngħidilkom ukoll li probabbilment sa minn Mejju nkunu nistgħu eh, proposta mill komissjoni fuq l-Aġenda tal-Konsumaturi li evidentement imbagħad eh, tiġi lura mhux data formali ma biex tkunu avżati dwar dak. Hemm ukoll l-avveniment konċunt pubbliku li involvi l-Komitat Ekonomika dwar eh, pariri eh, li natew jiena ġejt mixtiden biex ninaqas f'panel ma' Signora Bols konferenza fil-ECB fuq il-swieq ta' servizzi finanzjarji. Eh, lider l-rwol eh, tagħna biex nħarsu l-interessi l konsumatur qed jġmaru, magħruf. Jiena ħankun mux ħankun għawek għattini tieni parti tal-laqa eh, minna u issa xoħra. Żewġ punti oħra li xtaqt nagħmel referenza għalihom wara l-aħħar laqa fejn eh, temmejna l-votazzjoni fuq standardization mis-sinjura Kummi Tiftakru li kienem taħdidiet u dibattitu kan diġni namlu negozjati mal-Konsil li nkella naslu għal-ftejn fuq fl-ewel qari. Signora Komi iltaqat mal-Konsil biex tiddiskuti r-riżultat tal-vot u fil-laqat tal-koordinatur fil-25 ta' april ħan istina l-Signora Komi biex tippreżenta eh, l-kas tagħha naraw jekk il-koordinaturi jaqblux mbagħad niproċedu negozjati u jkun hemm votazzjoni fuq dan eh, fis-26 ta' April biex nikkonferm dak il-mandat jekk il-koordinaturi jkunu eh, jaqblu. Nisħaq fuq dan ovvjament dejjem hemm interess kbir fil-proċeduri tal-ewwel qari aħna dejjem insegwu din il-proċedura b'forma trasparenti eh, għaw l-Sinjura kamik qed tikkonsulta l-Shadow Rapporters madun il-proċess. Żewġ punti oħra. Kenna delegazzjoni verament suċċess kbir f'Ċipru, il-ġimgħa għaddiet u hemmhekk għajna ma' ministri, għajna ma' l-Ministru tal industri u Kummerċ u l-Ministru tal-Ewropa li huwa responsabbli għal sekretarjat presidenza u ma għandhom sekretarjat emmek li għahna tajna maħħom biex jihdu stib il-presidenza u matul il-laqa tagħna mal-Ministru ta' Industrija ilġa mal-erba' presidenti tal-Working Group Specialist li qed jaħdmu fuq dossiers eh, ewlenin fuq il-kontratti pubbliċi u r-rekonoxximent reċiproku ta' kwalifiki, il-punti ta' konsumatur kollha u kif ukoll fuq il-qafas leġislattiv ġdid għal merkanzija u ma tkellmu maħna individualment ħaġa li kienet utli ħafna u kellna wkoll prezentazzjoni tajba ħafna fuq il-kontratti eh, pubbliċi mit-tim eh, specialist li jaħdem għal eh, fl-offiċċju tal-General eh, Accountant huma urewna s-sistema ta' kontratti pubbliċi tagħhom li għandha waħda hija waħda mill-aħjar li teżisti Eh, forma elettronika, aħna impressjonati bil-level ta' impenni għatjur għal-presidenza ċipriota naħseb li jura l-importanza li wihdi kollu dawn it-tip ta' zjarat ta' preparazzjoni qabel u ma kienu kuntenti ħafna li jarawna eh, kamna l-ewwel kumitat li morna u ovvjament evidentement ikun hemm rapport sħiħ fuq dan biex inkom tkun tistaw tifluħ. Punt ieħor li għamilt referenza liħ biex nattira l-attenzjoni tagħkom li ħajkun hemm fit-tmim dan ix-xar, tmim dan ix-xar il-konferenza tal-Parlamenti Nazzjonali il-Kowsak. Din hija ħaġa li organizzata mill eh, organizzata konġuntament mill-Parlamenti Nazzjonali u l-Unità Interparlamentari ta' Wekina ġejt mistiedna Sunjura Gepard sejra wkoll għax il suqwaħdin iġi ma' mażul mill-Parlament Danis bħala l-punt ewlieni għandek il-laqa specialment dak li għandu xaqsam mill-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Allora il-Kumitat għandu jkun kontent, aħna nixtiequ nirringrazzjaw l-Parlament Danis, ma nafx jekk il-membri Danizi għawek kellom xie importanza biex għaxazlu il-suq intern eh, għal-pala eh, punt Ewlini għal din il-laqa matul il-presidenza Daniza. Dawk huma eh, Dak huwa eh, dak li kelli ngħidilkom issa dak nixaqsmu l-formalitajiet issa nadottaw l-aġenda li għandha għallum. Kulħadd jaqbel milli jidher allura nistgħu nofrilkom il-minuti tal-28 u 29 ta' frar. Nistana allura daw eh, kunu approvajni jom satmim il-laqa jek kunem xaddizjoni. Issa l-program eh, sħieħ aħna bħalissa eh, għanna għan intenzjoni nintaqaw eh, fil-ħodu fil ħaxija ta' 26 ta' april, imma sibna li forsi nikkanċellaw il-sessjoni ta' għura senar għax id-dossiers li għanna bħalissa mumiex lesti biex jiġu diskussi. Allura ħajkun hemm sezzjoni biss eh, fil-għodu fil-26 ta' april, il-25 u 26. 26 eh, ikun hemm ismih fuq il- eh, għarfin reċipriku tal-kwalifiki. Importanti li s-26 ta' april ikun hemm tiġu biħġarkom. Signora Banju, tkun president, jina mux nistax nkun għawek ħajkolli kun il-Bank Ċentrali Ewropej. Ma għet mil viċi Presidenti ħajħussib eh, biex imesċi xol. Hemm xi punti uħra xtaqtu tqajmu le. Mela, nkomplu biex seduta tal-lum eh, biex naraw l-emendi ta' l-emendi ta' Signora Irigoyen Peres naddila l-kelma, unbat niftħu l-dibattitu ma' xadu rapportess, signora Irigoyen Perez, l-odwar tajba. Jena nix verament surpriza u ħad gost li dan il-rapport ċeva l-ammendi kolla li juri l-ħarsin ta' konsumaturi, li zivu vulnerabli, mux ħagġa, hija ħagġa l natu importanza li u membri ta' din il-komitat eh, interessaw ruħom din il kustjoni Eh, jien xtiqtu kol eh, eh, nirringrazzja għax xogħol u l-emendi li qegħdin hemmhekk biex jippruvaw jikkompletaw informazzjoni il-rapport. Ħabba li hemm limitazzjoni ta' spazju ovvjament ma stajniex indaħlu ġal taffarijiet għalhekk huma tajjeb li jippruvaw daw l-emendi jirranġawhom. Jena nishti eh, nur fl-istess ħin li saret traduzzjoni verament ħażina bil-verżjoni Ingliża kif ukoll Franċiża. Jena nixtieq niskuża ruħi hija ħaġa li ma jiddispjaċini li aħna kellna eh, tajna emendi, eh, kena bżonna mnu emendi biex nispiegaw dak li maġiċ tradott sulla tanis. Jiena nixtieq nagħmel referenza għal diversi kwestjonijiet. L-ewwel waħda hija eh, tifsir jew definizzjoni ta' konsumatur vulnerabbli. L-emendi kollha li ġew preżentati huma komplementari u jistgħu jaqblu faċilment ma' dak li qed li hemm fid-dokument. Issa referenza tal-direttiva tal-konsumaturi jiena offrejt żewġ emendi 51 eh, u 60 u l-aħħar waħda biex tneħħi xi ħaġa. Nispera l-gruppi kollha jkunu jistgħu jistgħu jappoġġaw speċjalment eh, Sur xwab, Il-ħolqien ta' strategija fażur f'konsumaturi konsumaturi vulnerabli ma nistax nappoġġa dawk l-emendi li jridu jnaqsu l għan ta' strateġija favur il-vulnerabli. Eh, ma nadu kollu jena ġanten mill-ġdid li fl-ebda kas din strategija għanda tiġi tradotta bħala fħolqin ta' zewċ livelli ta', protezzjoni differenti dak li għandu xjaqsam il-limitazzjoni għal-libertà individuali u l-possibilità ta' għazla tal-konsumaturi. Eh, l-użu eh, l-emenda 68 aħna niprofaw nispeċifikaw li l-użu previst ma jħares lej situazzjoni li jistaw jiffaċaw dawk li huma vulnerabli. Qed nipprovaw nevitaw l-situazzjonijiet li jpoġġu f'periklu s-saħħa u s-sigurtà ta' daw. Nisperaw li revizjoni ta' direttiva dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti jistgħu jħarsu din il-kwestjoni il-pubbliċità għal dawk li għandhom ħafna eh, eh, xaħam eh, hija waħda mill-emendi li importanti għal darbohra ma emendi komplementari qed nippruvaw naħdmu biex nagħmlu emenda ta' kompromess li jiġbor l-idejat kollha li ġew u tħassib li ġew eh, minn mindu ġiet eh, aċċettata sew il-regolament tal-industrija sa eh, tal-bżonn li jkun hemm analiżi biex wieħed jistabilixxi jekk hemmx bżonn li jkun hemm regolamenti naqra iżjed esiġenti biex nagħlaq nixtieq ngħidilkom li matul għada ħal tirċievu l-emendi ta' kompromessi li aħna nvotaw fuq din ir-rapport is-26 ta' April fil-10 esquart. Għal darba oħda nixtieq nirringrazzjakom, nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni u nispera eh, flimkien inkun nistgħu nsaħħu il-ħarsin ta' daw il-konsumaturi li hija ta' bżonn, hija ġusta wkoll u biex insaħħu suq intern li huwa eżend inklusiv, eżend dinamiku u livell ta' sigurtà għoli u fl-istess ħin kompetittiv. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Perez għanna messaċ eh, eh, ġeja tafu li jem strajk ta' transport publiku li għadu għaddej mill-lider, allora mill-lider eh, forsi id-dum xinaqra biex tasal. Mela, safrattan ha naddi l-kelma li l-Oli Schmidt li huwa rapportella l-Odi Umbad Omeli Turnen Sur sew Sewlidis mux jgħataw u forsi namel xie kommentu għol bħala shadow mux biss il-President. L-emma l-ewwel nibdew bissu sur Schmidt. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna il rapporter Aħna ġa tħaddetna fuq da qabel. U nista naqbel ma ħafna minn dak l-intqal. Għandi ċerta riservi ma nafxek sinjura kienet tam referenza għal da eh, eh, li ma kistax taċċetta l-emendi kollha li għandu xaqsu ma' definizzjoni. Jiena nħoss eh, din hija l-opinjoni politika ġenerali tiegħi li m'għandniex m'għandix ikonna żewġ definizzjonijiet u żewġ kampijiet ta' applikazzjoni li jkunu li jkunu li wisq għax inkella kulħadd eh, jaqaf din il-kategorija. Jiena vulnerabbli f'ċerta każi wkoll. Eh, anki l-President kapaċi li huwa vulnerabbli, allora ma nix ikonna definizzjoni li hija wisa u tingloba lil kulħadd. Għal jiena ma nħoss li dan huwa lan ta' dan ir-rapport. Nkunu zet iffokati fit-tifsira, fid-definizzjoni tagħna. Jekk inti Eh, tażel definizzjoni minn l-affiljazzjoni għal grupp, naħseb li dina tkun iżid diffiċli. Jek per esempio tuża eh, l ġenru ġifri n-nisa kollha huma vulnerabbli. Eh, jena naf wahda ħafna snin u f'ċerta situazzjonijiet iżed vulnerabli jimli Naħseb li hemm ċerta periklu hawnhekk kif għadd. Tini, li wieħed jgħid li l-konsumaturi kollha, l-passiġġieri kollha li eh, konsumaturi finanzjarji jistgħu jinkonsidrawhom bħala vulnerabbli Eh, eh, tinvolvi r-riskju din ħaġa li ġaħat ta' diversi drabi, għax membru sħiħ tal-Kumitat Ekon iwila mek mill-1999. Tati sensazzjoni li bximma xi waħod aħna nistgħu nħarsu lil kulħadd minn kollox. Din hija hija attitudni perikoluża. Għax jekk inti għed fis-settur finanzjarju u aħna qed nippruvaw nħarsu l-konsumaturi u l-klijenti u l-flus tal- uh, dawk li biħaw bil minute narfu li fċerta eh, strumenti eh, eh, finanzjarji huma għandhom element ta' riskju huwa parti integrata tal-prodott. Imma fl-istess ħin għandek rendiment. Jekk inti qed investi f'prodotti iżjed ta' riskju, ikfar kapaċi jkollok rendiment iżjed oli, pensjoni iżjed oli, forsi olja, forsi minn 20-25 sena oħra. Għalek jien għandi ċerta għaw, għek għandi ċerta dubji. Dak huwa <clears throat> l-argument ewlini tiegħi għalhekk jiena flimkien ma' kollegi oħra daħħalna daw l-emendi. Ija, ovvjament kwestjoni verament importanti. Eh, hija parti mill-funzjoni tas-suq intern naqbel ma' dak. Ma Madana kollu kifat għandi dubji. Nispera li meta ti preparaw eh, l emendi ta' kompromess forsi tkun tistaw t-riflettu xiftit u taraw l elementi eh, tal grupalde u tijaj u koll jihtlu f'dawn tal eh, kompromess Aħna naflumx nappoġawhom kollha ma naħseb nkun nistaw nappoġaw parti minnum, nispera nkun nistaw naslu għal ftejn ġenerali. U nixtieq nirringrazzjak għal rapport verament tajjeb u verament rapport ġenwin. Evidentement niġu minn zewġ familji politiċi differenti u <clears throat> hemm ċerta drabi fej ħaġa eh, din ħaġa tiġi riflessa wkoll fil-kumitat. Nirringrazzjak Sur Schmidt, nixtieq nilqa' is-Sinjura Legrip li qiegħda issa fostna magħna, nafx hekk kienx disposta titkellem ġiġa. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime aujourd'hui en lieu et place. Grazie, ħafna, President. Jena qed nitkellem eh, fisem li fxera li eh, jiskuża ruħu u kellu jibqa' Franza. Surġiva eh, talabni li namel eh, diversi kummenti, ovvjament ixtiq ir-grazzja ir-rapporter għal eh, la bozz ta' rapport tagħha li tħares dej kwestjoni ta' importanti tal-ħarsin tal-konsumatur ta' konsumatur li zed vulnerabli Sur Ġovan jixtieq jgħid li hemm ċerta diffikultajiet bil-traduzzjonijiet għal franċiż tal-rapport u diversi mill-amendi u koll. U sekretarjat eh, ġew eh, informati u jishtiq jgħid li dan hija kwestjoni verament eh, komplessa, komplikata, hija diffiċli wieħed b'xi mod ieħor jifhem il-kwestjoni kollha, speċjalment fil-limitu ta' rapport ta' inizjattiva propja. U id-definizzjoni jew tifsira ta', kons ta konsumatur vulnerabli hija ħaġa pjuttost diffiċli. Su Giovan offra diversa, diversi emendmi eh, li biex juri l-ħames eh, eh, tħassib li għandhom, hemm bżonn li wieħed jiċċara definizzjoni ta' konsumatur vulnerabli u jixtieq imur lil definizzjoni uh, standard jew normali ta' konsumatur li għandu uh, disabilità fizika jitkellem dwar vulnerabilità bħala vulnerabilità bħala xi aspett dajjef uh, Eh, temporanju bej il-konsumatur u l-ambjent tijaw. L-għu għandu jħares li l-karakteristiċi tal-individu, jħares li l-karakteristiċi tal-ambjent li jiex fieħ u jaraw jek dawn più u menu edin sintonizzati ma' xurxin. L-istrateġija għanda tan għanda għanda tiġi bazata fuq eh, protezzjoni legali eh, mizjuda għanna ħarsu lejn il-qafas legali, ma għanna wkoll nħarsu lejn eh, il-possibilità li natu żjed kapaċità lil konsumatur il-possibilità eh, tal-konsumatur biex ikun jistaw jieħdu deċiżjonijiet huma nfushom u l-possibilità l-konsumaturi jkollhom aċċess għal informazzjoni dwar id-drittijiet li għandhom u jifmu l-informazzjoni li huma jirċievu. Fil-kuntest tal dan l-lotja ta' kapacità l-konsumatur u importanti li wieħed jappoġġa maniere biex wieħed jeduka l-konsumaturi u websites biex eh, websites per esempio li jgħinu l-konsumaturi fl-Europa kollha u nsaħħu il-ħarsin tal-konsumatur via vi teknoloġiji ġodda. U importanti li wieħed jieħu nota ta' prattiċi abbusivi ġodda li qegħdin jiffaċċaw fil-kuntest ta' pubbliċità online fej hemm interazzjoni bej eh, il-konsumatur social website u l-qed jiffokaw fuq pereżempju tfal u oħrajn ukoll dawn kollha li affarijiet li qegħdin jiffacċaw eh, bit-teknoloġiji l-ġodda. U l ħarħaġa li jixtieq jara u li jkun hemm eh, protezzjoni aħjar tal-konsumaturi billi jkun hemm kooperazzjoni mal-kumpaniji li għandhom ikunu iżjed konxi Eh, għanna bżon li nżviluppaw eh, forum u għodot ta' regolament eh, taħħom infusom. Biħet għandu jaraf li mux possibli biħed ikollu strument li applika f'kull situazzjoni għal konsumatur, għal protezzjoni tal-konsumatur nħabba li jem situazzjoni differenti. Aħna għanna għal din mannix definizjoni ta' dak li hu konsumatur vulnerabli li wieħed kulħadd kulħadd ju dispost jappoġġa. Allora neċessarjament irridu jkollna approċċ settorali. Indipendentement minn daw eh, ħames emendi li li jirriflettu tħassib ewlieni tiegħu huma wkoll eh, propona diversi emendi, il-paragrafu 16 iħoss li aħna b'xi mod ieħor eh, konfundejna il-suq ta' provvista il-problemi li konsumaturi jistom ikollhom eh, dwar pempju nuqqas ta' trasparenza eh, ta' prezzijiet. Jew inkella jekk eh, ikun hemm tibdila fil-provvista u xta li ċerta dispożizzjonijiet Précisant en euh, U jixtieq ukoll jgħid xi ħaġa biex ikun nażiet informazzjoni fuq da biex ikun hemm eh, ritratt taħjar tal-konsumatur vulnerabbli u l-bżonnijiet tiegħu. Nifakkarkom ukoll dwar dak li qal qabel fir-rapport dwar l-impatt tal- eh, riklami u l-konsumaturi qed jitlob li jsir eh, studju dwar l-impatt ta' reklam li staw forsi ingannaw eh, eh, ċerta konsumaturi venerabli, specialment it-tfal, u jispera li nkun jista' jagħmel kontribut biex insibu ehm, kompromess li rapporteri kun disposti jaċċetti u li eh, jaċċetta u li x rapporter rapporters jaċċettaw biex ukoll naslu għal votazzjoni pozittiva fl-aħħar ta' xahar Grazzi ħafna, Signora Turner. Grazie ħafna, tajt eh, l-Onorevoli Turunen. Xie kommenti dwar definizzjoni? Vulnerabilità. Iwa kommentu kolla l Smith, eh, mhux ħaġa dwar ir-riskju u li wieħed jieħu ta' riski imma jekk inti għandek eh, aċċess għal ċerta informazzjoni, jekk għandekx il-kapacità li tifhem dik l-informazzjoni, jekk kollokx il-kapacità li tifhem il-konsekwenzi ta' dażliet tiegħek. Il-vulnerabilità tista' tkun ħaġa eh, li teżisti f'ċerta situazzjoni, per eżempju, billi eh, jkun hemm ċerta kondotta li tinganna li aħna kulħadd jista' jiġi espost għaliha. Jew kellha tista' tkun riżultat ta' sitwazzjoni konkreta ta' persuna u għalhekk importanti għalina li nisqu fuq eh, il-fatt li ċerta nies huma żied vulnerabbli minn oħrajn b'forma permanenti. Kif qalet Konstanz Krib, Eh, dawk li huma mentalment handikappati u tfal huma de natura iżjed vulnerabbli minn oħrajn. Għalhekk aħna nixtiequ nixtiequ nżidu ma' definizzjoni iżjed wiesa eh, li ċerta gruppi speċifiċi huma vulnerabbli forma permanenti biex ngħidu hekk. Huma għandhom ikunu il-ċentru ta' da kollu. Jien nixtieq ngħid ukoll li għandna niżguraw li eh, għandna kunċett pjuttost ċar ta' xinu konsumatur eh, vulnerabli u meta jeżisti l-istat ta' vulnerabilità xinke biex nitraduċuwa għal xi ħaġa utli f'sitwazzjonijiet ta' ħajja reali. Aħna għandna eh, b'xi mod ieħor nispostawha mill-livell filosofiku għal livell prattiku ta' kuljum. It-tieni punt li aħna eh, xtaqna għajmu li naqblu mas-sur xuma li nixtiequ naraw analiżi eh, mill-Kummissjoni ta' ta' prattiċi eh, li ingannaw eh, u aggressivi, specialment indirizzati t-tfal biex ikonna ideja, specialment dak li nixaqsa mit-tabak, l-alkohol, li b'xi motiv uħor jimmiraw lej tfal u lej iż-żgħażagħ aħna li raġun nixtieq li jkun hemm proibizzjoni fl-Ewropa kollha ġa hemm ċerta pajjiżi li għandhom proibizzjoni ta' tip ta', ta, ta marketing lejn l-adolescenti u naħseb li Franza huwa huwa pajjiż wieħed minn dawn pajjiżi li għandu tip ta' proibizzjoni fuq tip ta' marketing għaliex għandu jkun legali li il-produtturi eh, eh, tal-alkohol u tat-tabak jimmiraw eh, l-adolescenti u żgħażagħ li m'għandhomx Eh, maslux f'sitwazzjoni ta' adulti kompleti biex ngħidu hekk. Aħna eh, naraw ukoll il-bżonn eh, naqblu ma' s-surxuvan għal darboħra nixtiequ li konna ħarsin miżuri ta' protezzjoni u ħarsin aħjar biex ma' jkunemx eżjed fuq il-kontijiet tal-smartphones u memx regolamenti fuq da nixtiequ nsaħħu dan l-elementu. Apparti minn dan nixtiequ nirringrazzjawk biex nippruvaw nisparaw li nkunu nistaw b'xi mod ieħor naslu għal ftehim b'dan il komitant Grazzi. Grazzi ħafna. Other members want to comment. Um, just uh... Mela. Anki minna ħati għajx, anki jenna kont qed insegwi din kustjoni bħala xadew. Punti iktar ġenerali. L-għonet, naqber ma daħli għal kollegi. Għanna bazi tajba ħafna f'dawn l-emendi naħseb li Sinjora Perez għandha materjal tajjeb hawnhekk biex tkun tista' tipproduċi rapporti li nistaw kollha aħna napoġġaw. Il-kwistjoni l-iktar importanti ma kif qalu l-kollegi illi din il-kwistjoni tal-vulnerabilità kif qal Sur Schmidt. Aħna vulnerabbli eh, fuq livelli differenti. U aħna meta milna din il-missjoni f'Ċipru Eh, fakruna mek li n-nies li huma qegħdin vakanza per eżempju huma aktar vulnerabbli minn nies normali li qegħdin f'pajjiżhom. U semmejna wkoll il meta wieħed jikri karozzi u jonfuq ħafna flus jkun hemm ħafna almenti għax ma jkollhomx l-informazzjoni kollha u l-arfin kollu u il-ċentru tal-konsumaturi prepara l-materjal bl-Inglis għal-konsumaturi u ħafna minn dawn l-menti eh, transkonfinali minna ħata nis li għedin fuq il-vakanza jiġu trattati b'dan il-ċentru. Għalda stant eh, kif għalet il-Signora Turunen, eh, dinja kwistjoni li t riguarda ċerti ċirkostanzi li ċerti nis jistaw jistabu fihom u anki f'ċerti periodi jekk huma pereżempju diżabbli li jekk ikollhom eh, tul baxx eh, m'għandhomx ħafna ġifieri eh, flus, eh, ma nistawx niddeċidu namlu definizzjoni ġeneralizzata, qed netkellmu hawnhekk fuq kif nistgħu intejbu l-kwalità tal-leġizlazzjoni tal-konsumatur biex niżguraw illi nkopru dawn nies kollha u fejn għandna bżonn ta' leġizlazzjoni speċifika eh, u li tkun immirata sew. F'dan il-kuntest jiena għamilt resat eh, numru ta' emendi illi ħassejt illi eh, nishtiq unwessaw l-ambitu ta' ta' dak li għajt tam l-Sinjora Perez. Eh, ċerti aspetti li ma kienux inkludi, u jina semmejt u kol illi irridu nagħtu iktar attenzjoni fuq il-kwistjoni iktar ewlenin li nixtiequ li jkunu parti mill agenda tal-konsumatur. U kemm jien kif ukoll kollegi oħrajn għamilna eh, resaqna l-punt il-punt il li e, eh, nixtiequ li ċerti kwistjonijiet li rigwardaw l-konsumaturi inkunu inklużi f'din il- f'dan il-programm. Eh, L-aċċess għal prodotti u servizzi digitali u dana xi tfisser din il-ħaġa f'żewġ direzzjonijiet nħoss li n nis li kunu fuq l-internet sa ċertu punt f'ċirka stanzi vulnerabbli għax jista' jkun li jkollhom wis informazzjoni disponibbli ma jafux illi il-kwalità eh, tal-informazzjoni li ġejja hija imparzjali u waqt li huma jistgħu jużawha biex jeżaminaw per eżempju il-paragoni tal-prezzijiet u ħafna eh, kif se jkunu jafu dawn illi eh, dawn il-paragoni tal-prazzijiet għedin joffru verament eh, eh, sensiela ta' prodotti illi jistaw jiġu qabla. u hemm komitat li qed jirgwarda din il-kwistjoni u din il-kwistjoni eh, diskutejnija ma' ħafna kommerċanti u aħna mill-messaġġ li iktar importanti kienet li din hija żona fejn għandna bżonn ta' viġilanza kontinwa u dan mħabba fil-fatt li ċirkostanzi ħin kollu jitbidlu. Eh, e signora Turon semmit il-kontijiet eh, tal-mobile phones eh, u kien ġit proposta u wkoll mekanizmu ta' capping ta' prezzijiet biex nevitaw li ċerti persuni jistaj kollom kontijiet għoljin ħafna fuq il roaming U aħna proponejna anki li kunem dan it-tip ta' capping anki fuq il-data roaming Eh, hemm eh, pożizzjonijiet fejn l-nuqqas ta' trasparenza u tras ta' trasparenza informazzjoni poġġi li l-konsumaturi f'sitwazzjoni vulnerabbli. Għal stant il-kwistjoni tal-paragun tal-prezzijiet hija ħaġa li rridu nitħlu għaliha fil-futur. U għanna eżempju speċifiku għonek. Kwistjonijiet fuq l-interazzjoni bejn eh, l-online u eh, retailing normali, dak, dak kif jiġi msemmi, jista' e, ikun xie hemm xi u rapport ta' Sinjora Perez hija e li ċerti prezzijiet huma għoljien fuq l-internet iktar għoljien, ma fil-fatt mhuwiex fek, għax ħafna drabi dawn il-prezzijiet huma aktar baxxi fuq l-internet. Però fil-fatt hemm possibilità illi l-konsumaturi kun jistgħu jordnaw eh, merkanzija eh, bil negozju <clears throat> fil-ħanut lokali illi jistaw mbagħad eh, joħdu għomlom id-dar, specialment dawk nies li ma jistaw xieċaqal u li ma, jistaw xieħorġu minn darhom jew għan dizabli, dinja ħagġa importanti ħafna. U dan fl-aħħar rapport rridu namlu konklużjonijiet u rridu nitkellmu fuq ċerti mekkanizmi ġenerali eh, u niftakru illi eh, parti mill-ħidma tagħna hija li niproduċu leġiżlazzjonijiet illi jiproteġġu il-konsumaturi u anki dawk liktar dajfa u jikopru anki kazijiet speċjal fejn naraw din l-opportunità. U dana kollu jwasanna l-ura fuq il-kwistjoni li l-leġislazzjoni tkun iktar kompluta eh, u jkonna bizzejz minn biex neżaminaw situazzjonijiet kollha minn qabel. U dana u eh, dak li eh, eh, kem dan ir-rapport kif ukoll dak ta' Sinjora Spencer kien jirrigwarda. Mela din hija il-kontribuzzjoni tiegħi fisem il-Kumitat. Issa għaw il-Sinjora Tenblum mill-Kummissjoni u nil-qaħa b'mod partikolari u natik il-mikrofonu biex tikkommenta fuq dak li għadek kif smajt u matwara nerġaw nistaw, nistaw nerġaw nisimaw l-rapporter. Lodma tajba. U grazzi u kol tal-li tajt il-mikrofonu. L-għonet nishti ingrazzja l-rapporter il-Sinjura Irigoyen Perez għal xogħol eccellenti fuq dan il-rapport u anki l-Kumitat għal emendi interessanti u detaljati li ġew prezentati. Jena nixtieq nisħa eh, fuq il fat li aħna naqblu perfettament ma' dimensjoni, ma' l-aspetti multidimensionali tal-konsumaturi vulnerabli kif nu prezentat mill-Kumitat. U nishti għal daqstant nikonferma hija li hija l-intenzjoni deċiża tal-Kummissjoni li tagħmel mainstreaming tal-disabilità eh, u anki aspetti iktar wiesa tal-vulnerabilità tal-konsumaturi fir-riserka tagħna għalix kif aħna kolla nafu, aħna niprovaw, nibbazaw il-mizuri proposti fuq il-fatti u u għacħari li peress li aħna qed nejxu sarċitali li ħinkollu titbiddel u kif qal anki Sur Holber eh, mod ċar hemm bżonn eh, nodu attenti nkunu vigilanti kostantement fuq dawn il-kwistjonijiet. Eh, irridu namlu distinzjoni bejn dak li l-konsumatur medju jista' jifhem f'ċirkostanzi normali u fejn minna ħal oħra ikun hemm bżonn ta' miżuri partikolari. U dan din hija l-intenzjoni tagħna. Jiena notajt ukoll rida għal studju speċifiku fuq il-pubbliċità aggressiva u eh, eh, li tqarra għal konsumaturi zaza u tfal u dan nistaw ninkludu anki fl-studi ulterjuri. U sen nikkonsidraw kol mod partikolari il-vulnerabilità, il-modelli ta' vulnerabilità tal-konsumatur. U għal din raġuni il-rapport u kolluwa interessanti u siwi ħafna għax et jindika eh, oqsma jew setturi partikolari fejn eh, situazzjoni se tkun vulnerabli. U aħna naqblu ħafna, eh, specialment per eżempju fil-servizzi finanzjari, trasport, enerġija, il-iswi liberalizzati b'mod ġenerali, u dawnu ma kollha eżempji tajbin. U għaċar koll għalina illi il-vulnerabilità tista' tkun jew eh, temporanea u permanenti. U veru illi anki qabel ma nindunaw aħna stess insibu ruħna f'sitwazzjonijiet fejn inkunu vulnerabli personalment u din hija ħaġa rridu niftakru. Minnaħa l-oħra rridu nuru ċarezza fuq il fat illi Eh, l-istħarriċ fuq l-empowerment u wera illi forsi il-level tal-konsumatur medium ma kienx dak li stennejn aħna, u forsi kien fuq dak li għandu xjaqsam mal-abilitajiet, kapacitajiet eh, illi wieħed jifem ċerti kwistjonijiet. U din hija kwistjoni li rridu nitrattawa fil-miżuri eh, proposti għal-futur. U għal din raġuni u koll aħna rridu nkomplu nistudjaw namlu riċerka f'dawn is-suġġetti. Umbat, irridu naraw ukoll jekk eh, fejn huma dawn il-vulnerabilitajiet partikolari. Għax hemm bżonn anki nagħmlu distinzjoni bejn miżuri preventivi li huma uh, fuq livell nazzjonali u dan jista' jimplika anki miżuri ta' edukazzjoni, ta' informazzjoni, però huwa ċar ukoll li aħna kollha nifmu illi hemm limitu għal uh, dak li tista' jistgħu jagħtu l-edukazzjoni u l-informazzjoni. Għal daqstant leġisla il-leġislazzjoni il leġislazzjoni hija wkoll eh, kwistjoni ħaġa li rridu nkunu lesti nieħdu dan it-tip ta' miżuri leġislativi eh, meta nkunu nafu li hemm ċerta eh, problema partikolari. Fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll li fil-qosma illi ħarġu fil rapport hemm xi oqsma illi fihom il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tistudja l-kwistjoni tal-vulnerabilità eżempju, Waħda minn dawn hija l-kwistjoni l-qasam tal-settur audiovisiv u il-pubbliċità immirata lejn it-tfal u l-Kummissjoni tixtieq terġa tħares lej u tanalizza din is-sitwazzjoni u għaċar però illi ah, dan huwa settur partikolarment importanti u anki fil-qasam tal-sikurezza tal-prodotti Il-vulnerabilità diġajja jusa, però nistaw namlu iktar fil- eh, eh, disin tal-prodotti minn qabel, għax bekk irridu nħarsu lejn ir-riski fuq il-sikurezza u fuq is-saħħa rridu noqdu iktar dejjem iktar attenti u fl-aħħar nixtieq insemmi ukoll il-xogħol li għaddej bħalissa fuq il-tielet eh, pakket tal-enerġija. Hemm inizjattiva minna ta' DG Energy u anki ma' DG Sarko edin naħdmu fl-imkien ma' Digi Energy biex nkun nistaw namlu mappa ta' kif l-istati membri id-definew il-konsumatur iri vulnerabli skont il-tielet pakket enerġija. Eh, kif dawn il-prassi u fil-stati membri differenti eh, u ħadmu u nishtiq u aħna nħorġu b'rapport fuq dan is-suġġett. U għasam importanti ħafna u hawnhekk il-vulnerabilità tista' tibda mill-faqar tal-karburanti għal oqsma oħra u dan huwa dinja ħaġa li qed nippruvaw aħna niskopru rapport u antis principalment eh, biex jiġi prezentat għal eh, forum tal-enerġija ta' ċittadini, ma, Prezzaw il-fatt li eh, hija ħaġa li jista' jkun li ma jagħtix ir-rapport fil-ħarifa li ġejja ma forsi iktar, iktar li lem għax hemm eh, xogħol kbir xisir eh, biex nagħmlu din il-mappatura u sibu l-aħjar prassi u, u, u nindikaw li huma l-prassi tajbin fis-settur ta' enerġija u x'tip ta' miżuri qegħdin jieħdu l-Istati membri biex jipproteġġu il-konsumaturi partikolarment dawk vulnerabbli. Ringrazzja l-Kumitat il-Kumitat. U nawguralkom suċċess biex talqu dan ir-rapport eh, jiena nħares l qudiem lejn eh, il-ħruġ ta' dan il-rapport u forsi nixtieq eh, ngħid u nikkonferma li naturalment il-konsumaturi vulnerabbli hija waħda mill-isfidi li huma misħuqa b'mod partikolari fil-aġenda tal-konsumaturi. Aħna perfettament konxi li dan huwa qasam li qatridu naħdmu ħafna iktar fil-futur. Grazzi. Grazie, President. Issa, il-Senjura Ir Irgoyen Perez, biex tala il-diskussjoni. Presidente, kisira agradece. Grazie ħafna, President, jen nishtiq nirringrazzja li l-kulħat, eh, l-kontributi daqom, l kommenti li għamiltu biex li bla dubju ħajtejbu dan il-rapport. Evidentement, kif eh, ġant għalawek, il-rapporters kolla għalu, eh, bżon l li wieħed isib definizzjoni jew tifsira ta' konsumatur vulnerabli għax fittu rajna l-leġizlazzjoni tas suq intern eh, eh, suq marħafna zet malaj minn dak li huwa l-ħarsin u protezzjoni tal-konsumaturi. Jiena bla dubju li emenda ta' kompromessi jkollna eh, definizzjoni dwar is situazzjoni ta' vulnerabilità ta' konsumaturi hemm eh, eh, tħassib li matul il-ħajja tagħna eh, kulħadd jista' jkun f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità. Sa dwar is-Sur Smith ippermetti li qabel kollox nifraħlek familja tiegħek, mara tiegħek u <laughs> il-missir il-marati u koll għall-appoċ u differenzi u koll li għan bejnietkom ja, evidentement il-protezzjoni żida fl protezzjoni eh, għandu neħduwa eh, fejn hemm eh, li żjed vulnerabilità sa dwar is-Sinjura Leklib u l-kontribut ta' Sur Ġuvan jiena mandelebda dubju li tħassib li juntwera ħames suġġetti li għamilt referenza li għas specialment il-16 eh, konna laqa biex inkunu nistaw nsaxħu dan il-protezzjoni ħna evidentement rridu leġislazzjoni li hija proattiva li eh, tarġa ġib fiduċja eh, bil-mezzi li għandhom il dwar sadwar. Signora Turmun il-definizjoni ta' konsumatura vulnerabli meta inkunu f-situazzjoni ta' vulnerabilità. Evidentement, kifat kolħat fħajtu jista' f situazzjoni ta' vulnerabilità. Evidentement, imtħassib konkret dwar iż-żar Eh, fl-età eh, eh, kampanji evidentement fi Franza ma f'pajjiżi oħra wkoll tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi wkoll ħarsin jew protezzjoni ta' żgħażagħ biex jipprova jevita bit-tabakku u l-xorb alkoholiku jiġi mħarsin minnu. Bla dubju naslu għaftejim. Aħna u koll meta evidentement meta nsirfu Eh, u kol inkunu vulnerabli, allora jekk wieħed għandu jikompli avanza fil-ħarsin u protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabli. Grazzi. Well, thank you very much. So, um... Grazzi, Signora Perez. Aħna s-sassan votaw fuq rapport 26 eh, april u eh, jena zgur li inti ħati proponi xie kompromessi eleganti biex toħroġ minn dawn il-problemi u namluha fil-plenarja ta' Mejju nittamaw illi kif qalet is-Sinjora Tom Blum anki mill kommissjoni li nkunu nistaw eh, natu nagħtu iktar valur miżjut anki l-Kommissjoni b'din dan il rapport Mela grazzi ħafna. Qabel issa ma nintroduċi il-punt li mis, jina kontent najt illi nixtieq nilqa l-osservatur mill- Kroazja, s sur Mataċiċ, nittama li pronunċajta jefismek, kif intkom tafu għanna għanna osservaturi mill-Kroazja fil-Parlament u sfortunatament memx wieħed li huwa allokata komitat tagħna menti tista' tiġik meta trit u nil nilqgħu aħna u għakantkom xie punti li tixtieq tajdinna fuq il situazzjoni partikolari fil-Kroazja aħna interessati. Eh, jiena eh, Eh, jekk inti trid tagħmel introduzzjoni qasira nista' nagħtik il-mikrofonu biex tippreżenta ruħek. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq insellem il-kulħadd u jiena kuntent ħafna li qed hawnhekk fost il-ħbib tagħna u grazzi tal-li eh, entu Kroazja fil-triq tal subija fl-Unjoni Ewropea u nittama li nkunu nistgħu napoġġaw dawn l ta' hawnhekk eh, zbieħ fil-kumitatu jiena inħares l qoddim illi nieħu sem anki fil-punti fuq l-agenda. Grazzi. Jena kont qed niprova eh, nuża daqsxejn il-ħin għax hawnhekk għandna bżonn ta' ftit eh, żmien għall għal eh, prezentazzjoni li ħadd il-Kummissjoni. U naf li għaw stur kofferati għaw għal-prezentazzjoni tijaw u hemm e, slides li għetiġu preparati bħalissa, e, issa niftu dossier iħor li hija l-opinjoni tagħna fuq il-Kumitat għal kumitat ta' Trasporti, e, opinjoni tagħna li se nibatu lil Eh, Kumitat ta' Trasporti għal eh, fuq l-iżvilupp ta' Network ta' trasport transeuropew. U jiena kontent ħafna li qed nagħmlu xi ftit fuq dan is-suġġett għax kif diġà ħarax fid-diskussjonijiet fil-grupp ta' hidma tagħna fuq l-ekonomija digitali, e, eh, dawn huma kwistjoni li rigwardaw anki il ta' tal-merkanzija u tal-prodotti l konsumuturi tagħna. U jiena qed mal- komitat ta' Trasporti biex inkunu nistaw natu l-importanza li jistħorru dan il-sujġettu, u kontent ħafna li sur kafferati qed jaqbet għet eh, jaħdem fuq da. Eh, issa eh, sur il-rappresentant tal-Kummissjoni ta' DG Move se jiprezenta l evaluazzjoni tal-Kummissjoni fuq din il-proposta, però sadattant forsi sur koferati jista jieħu il-mikrofonu biex jiprezenta il-rapport, jgħamil introduzzjoni għasira. Grazzi, President, iva nista naħseb li tkun ħaġa tajba li li nina namel prezentazzjoni għasira biex nkunu nistaw naħdmu ħjar. Umbat wara se jkunem eh, il-prezentazzjoni dettaljata fuq il-sujġetti eh, li sten introduċu dal-ħodu eh, il-diskussjoni umbat tizviluppa uħa iktar lemmu jkonna possibilità illi niddiskutu fuq kol kapitolu individuali illi għadu mhuwiex iż-żmien matur. il sujġet li qed nitkellmu fuq bħalissa huwa regolament li li qed proponi l-Kummissjoni u illi tiġbor il-orientazzjonijiet għall-iżvilupp ta' netwerk trans-Ewropea. Illi hija pratikament eh, il- eh, dawn l-infrastrutturi kollha flimkien jekk eh, jiġu mwetqa bil-kwalità neċessarja u fi żminijiet eh, ta' skadenza tagħhom jistgħu jagħtu eh, kontribuzzjoni importanti ħafna territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Kif inti għadek kif semmejt huwa importanti ħafna illi il-merkanziji u anki il-persuni kun jistgħu jivvjaġġaw bliktar mod maġġel possibli u fl-aħjar mod possibli għax dana se jtejjeb il-kondizjoni ta' ħajja tagħhom u fl-istess ħin Eh, se jagħmel dawn it-territori se jsiru iktar kompetitivi grazzi għal din il-network. Il-Komissjoni għamlet konsultazzjoni pubblika twila um, għal partijiet partit interessati kollha u fl-aħħar waslet bi proposta illi aħna qed niddiskutu. U ovvju illi in-network għanda għandha bżonn ċerti eh, irfinituri, hemm ċerti biċċiet li huma bħalissa għadhom qed jinħadmu u f'ċerti każijiet bejn pajjiż u ieħor hemm eh, ħafna interruzzjonijiet u għanna bżonn ta' twetti iktar attent fuq dak li għandu xaqsan specialment mal-kwalità tal-istruttura illi aħna qed nieħdu l-impenni li aħna nwettqu kemm fuq dak li għandu xaqsam mal-kwalità Um, modi unbat nidħol fuq dan is-suġġett iktar tard nittama li jkun hemm attenzjoni meħtieġa minn ta' kulħadd għal biex insolvu din kwistjoni. Ma fl-opinjoni tiegħi l-ewwel problema huwa illi aħna nħarsu lejn l-istruttura eh, ta' din il-network, din hija network duali, hemm network ċentrali li fiha l kurturi li għandhom jitwetqu sal-2030 u batem eh, network globali li għandha titwettaq sal-2050. Issa, specialment fuq dawn il-kurituri, dawn ehm, saru bċerta metodologija u jien naħseb li din il-metodologija għandha tkun inkluża fir-regolament. Għal raġuni sempliċi. Aħna ma rridux Eh, nipruvaw imbidlu dak li diġaġi definita. s tawlu wis etwetti eh, eh, tal-infrastruttura. Pero rridu noffru għal dawk li ġwarajna li kollon possibilità li għamlu referenza metodologika li kolla valur, pis u importanza bħala parti integrali tal-regolament. Issa, mill punto di vista materiali, xejn mhux xej biddel eh, jekk ikun xem il-metodoloġija jew le fir-regolament jew barra, però fuq il fuq il-minnaħa tal-valur politiku anki fuq l-uniformità tkun ħaġa tajba illi fir-regolamenti konna dawn il-kriteri ġenerali illi waslu għal Eh, din il-metodoloġija biex nifmu eh, din is-sistema ta' network fuq kemm fu da' fjandu xaqsam l integrazzjoni kif ukoll l-armonizzazzjoni kif ukoll eh, twetti mill-ġdid. Jaħoss li huwa anki importanti li ninsestu fuq dak li aħna nsemmu aħna nissoltu nsemmu bħal valur miżjut Ewropew. U hawnhekk hawn modalitajiet, żewġ kondizjonijiet materjali li huma aktar importanti minn oħrajn fl-opinjoni tiegħi. L-għor waħda hija dik li għandha x'taqsam mal eh, mal eh, l-infrastruttura transkonfinali illi edha taqqat fl-imkien il-żewġ biċiet eh, u, u dinja iktar perċepibli fil-postijiet ta' frontiera u l-aħra hija l-opportunità li noffru li kunem hemm kollegamenti eh, intermodali. Il-valur ġenerali ta' netwerk hija propju mm, fil, eh, fil konnessjoni tal-elementi kolla ġifiri eh, intermodali fis-sens l-aeroporti, il-networks tal-metropolitani, Eh, metropolitani u dawk tal-ferroviji, kull segment għandu valur eh, fih nifsu però malli aħna norbtuħ u namlu konnessjoni ma modi oħrajn ta' trasport, allora se jżid il-valur tiegħu. U f'dan is-sens aħna nitkellmu fuq valur miżjud kem tan-netwerk kif ukoll tal-Ewropa kollha kemm hi. U mbagħad hemm problema wkoll iktar importanti fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ħidma tal-kumitat tagħna. E, u dan huwa r-rwol tal-koordinatur. Intkom tafu għax tkom rajtu t-test, tafu li għal kull kultur li hemm hemm koordinatur u il-funzjonijiet li huma previsti għal eh, koordinatur huma pratikament funzjonijiet ta' komunikazzjoni, ta' relazzjoni bejn il-partijiet interessati, kollha però bad fl-aħħar mill-aħħar il-funzjoni Eh, tal-koordinatur hija sempliċement eh, kompitu eh, ta' komunikazzjoni. Jiena ma nixtiex innaqqas l-importanza ta' din il-komunikazzjoni. Hija importanti ħafna jsir bl-aħjar mod, jsir mod korrett u għadda valur kbir. Però jiena naħseb li għandu għandna kru iktar ambizjużi, ċo aħna li għandna natu fidejn il-koordinatur anki funzjoni ta' eh, soluzzjoni ta' tilwi li jistaw jinħalqu fil-ġestjoni anki qabel ma' eh, jitwetta il-network. Eh, meta jkun hemm tilwima hemm bżonn insibu ftehim bejn il-parti differenti li jistgħu jkunu intrapriżi istituzzjonijiet, però suġġett terz li jkun jista' jagħmilha ta' medjatur mingħajr ma jidħol fil-medjazzjoni politika tal-istati. Kull tilwim li jista' jinħolo fl-opinjoni tiegħi tkun ħaġa utli ħafna u importanti ħafna. Dan ir-rwol, din il-funzjoni jista' jaqdiha il-koordinatur. Bekk ikun jista' eh, jagħtik tar valur għal funzjonijiet li diġa għandu skont il-rapport, skont eh, eh, il-komunikazzjoni tal-Komissjoni. Ma tem problemi oħrajn li se nitkellmu fuqom fi diskussjonijiet li namlu mal-kollegi. Eh, però l axar ħagġa li xtaqt nindika mill-bidunet anki il komissjoni meta ikun hemm twettiq mill-ġdid manki fl-integrazzjoni, e manki meta nagħmlu riorganizzazzjoni. Meta jiġu inklużi infrastrutturi tqal, hemm dejjem il-problema bejn il-persuni, eh, relazzjoni u ma' territorju. Il-bini ta' ferrovija ġdida ta' aeroport isiru f'postijiet fejn di solitu hemm nies jgħixu u li għandhom eh, stil ta' ħajja u ta' komunità li huma dejjin sekli U aħna mannix qoddimna il-kampanja libera minna Ernest ġofija li fej u jista jagħmel l-infrastrutturi minna ma jkunem protesti u ma jkunem relazzjoni mal-ċittadini li jgħixu fiha. U mħabba f'dan f'din raġuni dan l-impatt huwa diffiċli u invażiv u dejjem ikun hemm eh, inkwiet u tilwim. Tkun ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi illi fil-regolament ninkludu proċeduri li fċerti pajizi jeżistu pero mux kullimkien fl-Europa illi iwaslu għall evaluazzjoni ta' effetti socio ekonomiki e ekonomici tal-infrastruttura tal, tal u anki għal dialogu eh, biex inkunu nistaw aħna ntaffu l-effetti u l-impatt tal-, tal Eh, tal-infrastruttura biex ma jkunx hemm eh, tilwim qawwi tkun ħaġa tajba li jkun hemm anki proċedura minn qabel biex eh, ikunu nistgħu noħolqu u mbagħad diskussjoni mirata. U l-aħħar punt li xtaqt insemmi jiena nixtieq nagħti l-opinjoni tiegħi f'sekonda Naħseb li hemm problema ta' risorsi. Ir-risorsi e li huma allokati għal infrastruttura huma importanti però mhumiex biżejjed. Jekk aħna nħarsu lejn id-daqs eh, per eżempju fu l-ewwel parti eh, netwerk ċentrali 250 eh, biljun u 31 biljun li huwa eh, fil-fatt allokati, differenza hija kbira ħafna bejn dak li nixtiequ dak li qed isir. Naturalment, umbat l-integrazzjoni għandha ssir minn naħa tal-Istati membri, però fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn illi nżidu il-somma allokata mill-bidu. Dawn huma il-sujġetti e, e li naxtaqt nintroduċi għabel ma nibdew anki e, nisimaw issa dak li għadda xtaqt il-Komissjoni u nitkelmu anki fuq il-sujġetti l-oħra li jina għajimt. Thank you for that useful introduction. I think what we'll do is... Grazie tassew tal-introduzzjoni ta' sewi tijak, issa naddu għal-prezentazzjoni tal-Komissjoni. Imbat, ikon għal round ta' mistoqsijiet minnaħat għal shadows u koll. U għalek, s-Sinjura Ivaniva għonek, s-Sur Xmet, s-Sinjura Ruler u kol, s-Sur Bilan. Għanna arba xedos diġa prezenti. S-Sur Kofferat imbat ikun jista' jitkellem. Iżda jew naddu għal prezentazzjoni ta' evoluzzjoni ta' impatt. Sur Pakej, Digimove, għanna slides tijak għonek, għanna kopji taħħom u kol u għalhekk jiena nixtieq nagħtik merħba fi dan dan il-kumitat u nistiednek biex tressa il-proposta tiegħek. Grazzi ta' sew, President, grazzi wkoll rapporter għal kummenti inizjali, jiena grat għal opportunità li tajtuni li dal-ħodu nippreżenta din il-proposta l-elementi tal-evaluazzjoni tampat u koll l-elementi tal-proposta tal li rajna li ħarġu minn din l-evaluazzjoni tampat biex bekk tkunu tistaw tifmu aħna fejn mexjim din il-proposta. Lek President, naħseb li l-politika ta' tenti ta' fuq sew dan il komita din kienet parti mill ladwar is-suq uniku, kienet parti mill-12 il-miżuri li ġew identifikati u din l-infrastruttura dejjem kienet l-infrastruttura ewlenija tas-suq intern fil-proposti tal-Kummissjoni naraw illi din hija kontribuzzjoni ewlenija għall agenda aġenda tal-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u wkoll l għanija tal-Istrateġija 2020. Dan naraw li ħareġ ukoll mill-analiżi li għamlet il-Kummissjoni fil-White Paper tagħha dwar il ġejjeni ta' trasport 2030-2050 u dan in-network ewlieni tal-Unjoni Ewropea hija l-istruttura ewlenija tal-politika ta' trasport li qed titfassal jekk naraw il-politika ta' tenti bħalissa. Aħna meta ħdimna dwar l-evalwazzjoni, provajna naraw xi ksibna minn din il-linja ta' politika li għandha 15-il sena issa. Nafu li hemm ħafna affarijiet li rnexxew fiha fir rigward tal-prioritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea li ġew identifikati fid-disajnijiet uħut minnom l-estejnijom, għanna suċessi li nafu l koll bijom, il-konnessjonijiet ta' eh, linja ta' veloċità bejn Brussel, Parigi, Kolonja. Hija storja ta' suċess, imma hemm ukoll stejjer oħra fl Ewropea ta' suċess. Tistgħu tarawhom f'din l-slide. Din toffri alternattivi għal ċittadini u għan negozji. Il-problemi ewlenin tal-din il-politika huma marbuta mal-fatt illi il politika tat-trasport hija kompetenza maqsuma bejn il-membri u l-Unjoni Ewropea u ħafna mill-eżerċizzji ta' żvilupp ta' infrastruttura jisir fuq livell nazzjonali u anke fuq livell reġjonali, fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Naraw li kunem kontribuzzjoni għal koordinazzjoni ta' dan l-isforz nazzjonali. Infatti, din naraw illi qed tal qafas biex tiġi integrata din id-dimensjoni Ewropea, dan il-valur miżjud Ewropew biex dawn il-proġetti isiru wkoll infrastruttura Ewropea. Il-setup attwali naraw illi ma jwassalx għal dan b'mod sħiħ għandna ħafna rqajja l-emulaw imma mhux netwerk sħiħ Ewropew hija politika ta' infrastruttura wkoll li f'kull stat membru hija bbażata fuq kull mod ta' trasport differenti, l-linja tal-ferrovija fil-portijiet. Il-politika ta' tenti wkoll tiddependi fuq l-standards tekniċi l-infrastrutturi nazzjonali u dawn xeklu l-iżvilupp xiraq tas servizzi Ewropej. Dan huwa minnu mod partikolari fis-sistemi tal-ferrovija. Għalhekk is-soluzzjonijiet ewlenin li għahna ħdimna fuqhom kienu li nifokaw kif nistgħu ngħaddu minn eh, dawn l għajja għal networks hieħ kellna eh, konnessjonijiet li huma neqsa, nieqsa. u ridna u koll namlu network iktar intermodali, ġifiri naraw x'kapaċità u x'bidliet loġistiċi nistgħu nagħmlu biex bekk ikun jistgħu jiġu użati l-mezzi ta' trasport flimkien il-netwerk isir aktar interoperabbli, jiġifieri l-operaturi jkunu jistgħu jgħaddu minn sistemi nazzjonali ta' trasport eh, minn waħda l-oħra u kol għanna soluzzjonijiet ta' infrastruttura li għedin jiġu implementati f'kull mod ta' trasport u nżaw aħjar l-infrastruttura. Rapporter għal kemmu diffiċli illi noħolqu illi nibnu infrastruttura ġdida. U għan ħtieġa illi aħna nindirizzaw it tassib ta' ċittadini meta l-infrastruttura li tkun qed timbena ikolla impatt fuq it-territorju tagħhom. Soluzzjoni oħra hija illi nużaw kemm jista' jkun l-infrastruttura li għandna diġà u nibnu infrastruttura addizzjonali jekk ta' bilħaq hemm bżonna u rridu niżguraw ukoll fl-aħħar net li l-qafas attenti ma jkunx qafas ta' koordinazzjoni ta' natura indikattiva imma jisir aktar stringenti. Mod partikolari fi dan l-istati membri. Biex nappoġġaw it-ħejja tal-proposta, aħna dejjem namlu, ovvjament, evalwazzjoni ta' impatt, kena fazi ta' konsultazzjoni pjuttost twila, twila ħafna infatti għalli bdejna fl-axar tal-2008 u ressaqna il-proposta f'Ottubru 2011 tlet snin u nofs ta' ħidma illi kienet ħidma ta' sewi mill-punt di vista tal-Kommissjoni għaliex stajna nitkellmu ma' dawk illi mhux biss huma l-atturi ewlenin l-istati membri u l-istituzzjonijiet imma stajna naħdmu wkoll ma' dawk illi huma parti minn din il-ħidma ta' infrastruttura fih dan ir-reġuni fl-industrija l-operaturi ta' trasport mhux dawk li jibnu l-infrastruttura biss u għalhekk rajna illi kuntatjajna għal dawk illi jużaw l-infrastruttura u kol. U dan wassal biex aħna kena bosta alternativi il-konsekwenza ta' politika mhux mibdula. Rajna li kien hemm xi nuqqasijiet fil-qafas attwali kien livell baħx ta' interkonnessjoni u rajna illi kienem tħassib serju dwar iż-żoni l-aktar imbeda tal-Unjoni Ewropea, żoni periferali. Għaliex m'għandhomx aċċess xira għassu intern, għalhekk zviluppajna żewġ alternattivi ta' politika minn ma noqgħod nidħol fid-dettalji rajna li kena 25 alternativa differenti imma mbagħad niżinhom għal tnejn. Waħda hija li nkomplu naħdmu għabbażi tal-proġetti ta' priorità attwali li qegħdin naraw fl-infrastruttura Ewropea dawn huma nfassla mill-kapijiet ta' statu ta' gvern jagħmlu sens dawn fir rigward ta' trasport għandna il-Fimen Belt fl-Europa ta' tramuntana tal-Europa. Per eżempju, għalek diġanna infrastruttura u għalek irdu niprofaw nifokaw fuq aktar miżuri eh, akbar, mizuri akbar ta' implementazzjoni. It-tieni alternativa kienet illi aħna nitbedu minn dawn il-proġetti ewlenin u niprofaw niżviluppaw għabbati ta' metodoloġija Ewropea, niżviluppaw netwerk veru propju Ewropew, insejjaħ il-European Core Network. U U għalek naraw illi dawn l-alternativi ġew paragonati għandkom d-dimkom għaliex diffiċli taqrawa fuq l-iskrin meta nqablu l-ewwel u t-tieni alternattiva naraw illi it-tnejn iwaslu għal titjib dam da bita xejn it-tieni alternattiva għandha impatt miżjud eh, ekonomiku pożittiv meta mqabbel ma' proġetti individwali u koll naraw li hemm konnessjoni aħjar fost it-territorju Ewropew. Kien interessanti wkoll fi rigward tal-impatt ambjentali, fi żewġ każijiet, l-effiċenza u koll is-sigurtà tas-sistema tibet. Iżda f'dak li għandu xaqsam l-impatt fuq l-użu tal-art u l-biodiversità, it-tieni alternattiva tuża l-infrastruttura eżistenti diġà u għalhekk tillimita l-impatt ambientali. U għalek, ftit klim dan kien il-proċess illi aħna segwejna f'dan l evaluazzjoni f'din l evaluazzjoni ta' impatt, u dan din waslet għal proposta tal-Kommissjoni ta' Ottubru 2011, bosta fattur li nishtiq inqassarhom 50 minuti jekk tippermetti li President, grazzi. Ġifieri li niproponu regolament illi tistabilixxi it-tenti U mhux kif nu għal-kas illum ġifiri deċiżjoni, il-kwalità legali tiddependi aktar fuq is-sustanza ovvjament, imma d-differenza kbira hija li deċiżjoni llum hija indirizzata lill-istati membri u għalekum għal l-atturi ewlenin fih dan il-politika tenti. U meta ħna għazilna regolament issa rajna minħabba li għazinna regolament illi nistaw nindirizzaw din l-infrastruttura li l-partijiet interessati kollha, il-managers tal-infrastruttura ta' portijiet, tal-ferrovija u dawk li jużaw l-infrastruttura. Walek kien approċ illi jiġbor kollox u e, jippermetti li l-atturi kollha jinvolvu ruhom u jimplementaw it-tenti. Kenna l-approċ e, bazat fuq żewġ affarijiet Il-core network, il-network ċentrali, li ġi bbażat eh, fuq il-metodoloġija attwali tal-Unjoni Ewropea. Jekk intom interessati nistgħu niddiskutu dan dan jaqat is-27 stat membru u mbagħad jaqat il-portijiet ewlenin Ewropej li huma l-punti ta' tħulu ta' ħruġ tas-sistema ta' trasport u ċ-ċentri ekonomiċi ewlenin tal-Ewropa. U għalhekk aħna ma użajniex dak il-metodu fejn wieħed jipprova jaqqat il-networks imma għazinna metodu Ewropew illi permezz tiegħu stajna nfasslu dan il-network ewlieni. Ikopri 27 stat membru b'mod pjuttost omogenju kif tistgħu taraw fil-mappa li ġeda l-waqt imma dan sar f'konġunzjoni ma' netwerk komprensiv, il-netwerk globali. Ġifiri dak network li huwa akbar huwa bbażat fuq il-prioritajiet nazzjonali huwa maqut wieħed mal-ieħor. Dawn iż-żewġ networks għandhom l-istess standards li huma qed japplikaw imma il-core network għandu jitlesta sal-2030 u għalhekk huwa priorità fir rigward ta' tfassil tal-politika u network komprensiv għandu jitlesta sal-2050. Il-netwerk komprensiv huwa ovvjament essenzjali u jiżgura aċċess mir reġuni kollha Ewropej fih dan il-netwerk ewlieni u minn dan il-netwerk ewlieni dan is-suq intern. Umbagħad it-tielet aspett ta' regolament huwa illi nistabilixxu standards ta' infrastruttura għal modi kollha differenti ta' trasport, għal partijiet kollha differenti ta' sistema tenti biex niżguraw interoperabilità dan din hija mira tagħna u rridu wkoll naraw il-kwalità fir-rigward ta' impatt ambjentali imma anke fir-rigward tal-innovazzjoni. Kif qedtilkom, it-tieni punt ewlieni tal-evaluazzjoni ta' impatt kien imur lil mill-qafas ta' pjanar, istrumenti ta' implementazzjoni għaw tlieta importanti, importanti il-korrituri tal-netwerk ewlieni, il-koordinaturi li diġa semma rapporter, definizzjoni tal-ħidma ta' dawn il-koordinaturi Ewropej tibni ħafna fuq l-esperjenza li diġa ksibna Diġa jinsabu għemmek il-lum, ħafna minnom ġejjim il-parlament, il-sinjora Karla Pejs per eżempju, u s-sur Gil Savarija u mażewġ koordinaturi illi kienu membri tal-Parlament Ewropew u jgħinu li l-Istati membri u li l-Kummissjoni jimplementaw il-proġetti attwali. Il-ħidma tal-koordinaturi sera tittejjeb frigwar ta' strumenti u ma' wkoll ser jiffokaw fuq dawn il-kurituri ta' core networks dan jaqa' taħt il-livell ta' pjanar, hemm xi segmenti hawnhekk li huma aktar diffiċli dan rajnieh mill-esperjenza u aħna bbażi ta' dawn ipproponejna illi nistabilixxu xi kuruturi tan-netwerk li fejn ikunu nistgħu naqdu l-ħidma tal-żewġ atturi, ġifieri naraw xi soluzzjonijiet finanzjarji innovattivi jkun hemm investimenti sinkronizzati madwar l-Istati membri permezz ta' xi programmi u strumenti ta' fondi, imma wkoll f'dawn il-core network corridors nizguraw illi dawk illi operaw it-trasport fil-korrituri ikunu involuti bisħiħ fil-definizjoni ta' titjib tal-infrastruttura attuali. L-aħħar ħaġa ta' implementazzjoni hija taqa' taħt regolament differenti, ser nsemmiha xi hija importanti, il-faċilità Connecting Europe, il-budget, il-kontribut Ewropew għall-eżerċizzju kollu kemm li ġie propost fl-istess waqt mill-Kummissjoni fondi ta' trasport ta' 31.7 biljun euro. Importanti immens lista ta' proġetti identifikati minn qabel illi huma dawk li jaqgħu taħt in-netwerk ewlieni illi għandhom jiġu implementati jew suppost għandhom jiġu implementati sal-2020 u għalhekk jibdew l-iżvilupp ta' netwerk ewlieni biex bekk sal-2030 dan il-core network ikun jaħdem bisħieħ. Dawn huma proġetti illi jagħtu valur massimu Ewropew huma proġetti transkonfinali jiżguraw integrazzjoni modali u jiżguraw l-interoperabilità. U għalhekk tistgħu taraw din il-mappa, e, waħda mill-mappa tal-core network marbuta ma' tabija tal-ferrovija u terminals tal-ferrovija għanna erba waħda l-passiġġieri blajru waħda għal toro waħda għal kanali tal-ilma u l-oħra għattabija bil-ferroviji. Issa tistaw taraw hawnhekk din il-mappa li ġiet imnebħa mill-mappa tal-metros fl-Ewropa. Tistaw taraw in-netwerk ewlieni, il-punti ewlenin u bil-kulur tistaw taraw is-segmenti differenti fejn nistgħu indaħlu il-kuruturi ta' netwerk biex nifaċilitaw l-implementazzjoni ta' dan il-network ewlieni. U għalhekk biex nikkonkludi President, il-politika e kif proposta mill-Kummissjoni tibni ħafna fuq il-qafas attwali, ma tipprova tindirizza dak il-punt ta' nuqqas ta' tlestija, ta' ksib ta' riżultati, trid tizgura il-mobilità ta' ċittadini tagħna wkoll li tkun is-sinsla ta' suq intern hija proposta pragmatika ja proposta ambizjuza biex ngħidu hekk pragmatika għaliex hija tuża kemm jista' jkun l-infrastruttura attwali Jena naħseb illi fiċ ċirkostanzi ekonomiċi u finanzjarji u għalix huwa diffiċli nibnu infrastruttura irridu nużaw kemm jista' jkun dak li diġà għandna u għalhekk dan huwa pragmatiku u ammirat ukoll fi rigward tal-prioritajiet, imma fl-istess waqt huwa ambizzjuż ukoll. Għaliex irid ħaddan impenn reali mill-Istati membri illi jkun hemm core networks sal 2030 u għampen naħa tal-Unjoni wkoll u l-istituzzjonijiet tagħha biex ikun hemm regolament illi jaħdem u budget ambizjuż illi jikkontribwixxi għall isforz nazzjonali u huwa ambizjuż f'rigward tal-istrument ta' implementazzjoni. Mod partikolari, il-kurituri tal-netwerk ewlieni. Skużawni tal-li domt, skużawni għalix dom daqse, Grazzi tal-paċenzja ta'kom u jien nisab ħerqan illi nkompli bid-diskussjoni ma'kom. Grazzi tassew, naħseb illi kien kuntest ta' siwi kbir għalina għaliex huwa qasam li aħna ma tantx dimna dwaru fil-passat. Neħtieġu ħafna minn dawn il-mappi bil-kulur fl-uffiċċji tagħna biex inkunu nistgħu naraw fejn hu postna f'dan in-netwerk. Is-sur Kofferati, inti għamilt introduzzjoni setilu forsi naraw x'għandhom xi jgħidu shadows Mbagħad indur lejk għal xi punti addizzjonali. Sinjura Ivanova. Grazzi, President, bla dubju ta' xejn. L-iżvilupp tal- tenti huwa ta' importanza kbira mhux biss biex jaħdem is-suq intern imma wkoll għall-mobilità tal-flus ta' mobilità tal-persuni u tal-merkanzija jiena nilqa l-proposta tal-Kummissjoni għall-iżvilupp u titjib ta' network U f'dan il-fazi inizjali ta' skambju ta' femmiet jina nishtiq nifoka fuq tlet affarijiet il-perspettiva tal-konsumatur, l-aspett tekniku u l-aspett finanzjarju tal-proposta. Uħut mill-punti diġa tqajmu mir-rapporter tagħna jina naħseb il punt ewlieni fl-iżvilupp ta' tenti għandu jkun illi ma noħolqux pis amministrattiv żejjed u ma nxeklux l-implementazzjoni u l-aċċess tal-passiġġieri għal dan in-netwerk um, mandu xi wassal għal prezzijiet dejjem iżdiedu għal konsumaturi. Aspett ieħor li issemma mis kofferati kien dak tal-kwistjoni ta' armonizzazzjoni. Semma wkoll eh, mill-Kummissjoni, semmiet l-standards, eh, hemm bżonn ta' informazzjoni aċċessibbli u komprensiva għal passiġġieri dwar l-interkonnessjonijiet, l-interoperabilità fost networks nazzjonali Ewropej u kif niżguraw illi dan il-network jaħdem ħarir għal passiġġieri. Per eżempju, permezz ta' pjattaforma komuni għall ilmenti illi tinkludi kull tip ta' trasport f'kull stat membru. Il-sistema ta' biljetti, per eżempju, intermodali għannan isuwa u nisfruttawa u koll għanna nqisu l-accessibilità għall-anzjani, l-persuni b'disabilta, dawk mobilità mnaqsa. Għalix għedin naraw illi għaw ħafna diverġenzi fl-istati membri fi rigward ta' dawn il-kwistjonijiet. Apparti dawn il kustjonijiet marbuta mal-konsumaturi jena naħseb li l-proposta għandha tindirizza wkoll aspetti speċifiċi illi naraw f'xi stati membri partikolari fejn hemmx eh, toro alternattivi u l-popolazzjonijiet jgħixu l-bot minn xulxin. Aħna frigwar tal-amministrazzjoni nistgħu forsi intawlu l-eżekuzzjoni tal-proġetti. Nixtieq ninvolvi nixtieq nisemmi wkoll involviment ta' ċittadini, spiss ikun hemm dawmin fil-proġetti għaliex ikun hemm oppożizzjoni kbira minnaħa tal-proġetti ċittadini lokali u għalhekk iridu ninvolvu aħjar li ċittadini liktar f'dawk il-proġetti ta' kontroversja. Dwar it-tieni punt l-aspetti tekniċi. Semmiet il-kwistjoni tal-koordinatur Ewropew u l-possibilità illi ninvolvu l-koordinatur u jkollu kompiti addizzjonali naħseb li importanti illi niċċaraw u niddefinixxu l-istatut ta' dan il-koordinatur Ewropew għaliex jidir li minn din il-proposta illi mhix l-affarijiet mhumiex ċari kemm hu twil il-mandat e, għabbazi tal-liema kriterji jintażel il-koordinatur jew tintazel. Irridu nagħtu tifsira aħjar ta' dawn il-kriterji qabel ma nagħtuhom kompiti lil dawn il-koordinaturi. Kompiti addizzjonali dwar l-aspett finanzjarju issa jiena naqbel ma' rapporter ir u huma skarsi mhumiex biżejjed u aħna rridu nisfruttaw aktar possibilitajiet. Mistoqsija tiegħi l-Kummissjoni, kif taħsbu illi ser ikun ir-rwol tal-Bank Ewropew ta' Investiment fil-fdan ir-ristrutturar tal-proġetti għaliex għandna finanzi illi għalissa ġejjin biss mill-Faċilità Connecting Europe u mill-strumenti ta' koeżjoni. X'potenzjal taħseb taħsbu illi hemm biex nużaw strumenti ta' inġinerija finanzjarja illi jistgħu jtejbu aktar l-użu ta' dawn il-proġetti. Grazzi tassew. Grazzi, Signora Ivanova, Issu Schmidt. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Grazzi, President, grazie l-Sur, Kofferati u l-Kommissjoni. L-ewel mistoqsija tiegħi hija diretta. Dan ir-regolament sejjer jikseb dan it-tenti ser titjib is-sitwazzjoni. Li xina nishtiq nisma li l-Kommissjoni tgħid x'inhu il-valur miżjud grazzi għal dan ir-regolament u mal-miżuri il-bażi legali il-proċeduri ta' ksur jinsabu hemmhekk aħna nistgħu ngħidu li l-istati membri għamlu hekk bħala istituzzjonijiet Ewropej jien politiku ma' partikolari fuq livell reġjonali u lokali u meta hawnhekk fuq paġna tlieta nara conceptual planning. Apparti it-taxxi ġewwa pajjiżi, ippjanar tas-soċjetà, pjanar ġeografiku huwa essenzjali għaċ-ċittadini. Aħna nippruvaw nibnu triq f'pajjiżi u kulħadd joħroġ protesta l-inqas dawk li jgħixu viċin it-triq aħna nippruvaw nagħmlu linji tal-ferrovija ġodda kulħadd jipprotesta jew jgħid illi għandu ikun hemm mina tanil. Aħna ippruvajna nollu din il-possibilità ta' teħi ta' deċiżjoni mill-livell lokali għal livell reġjonali kien kważi impossibbli. Maffariet li huma ta' interess nazzjonali li jista' jagħmilhom il-gvern jew il-parlament imma huwa tassew diffiċli. U għalhekk jiena mhux qed nipprova nikkomplika l-affarijiet, imma iva nixtieq nistaqsi. Istu għadar plej hawnhekk dwar dan? Dinkat l-ewwel mistoqsija tiegħi, it-tieni mistoqsija issa dwar il-finanzi. U din torbot mal-mistoqsija tiegħek. Dan ser jatina aktar finanzi, aktar fondi għal proġetti għalix għanna nuqqas ta' finanzi bħalissa kif taf sur kofferati. Konna fil-komitat dwar il-krizi u emmek rajna illi aħna ma kenniex situazzjoni ekonomika sabiħa. Fl-Europa ma nix situazzjoni ekonomika tajba. It-tillet mistoqsija. Għaliex il-finanzi huma dwar il-miżuri ovvjament. Jekk l-istati membri qegħdin jippruvaw jgħidu iva l-Ewropa tista' tiffinanzja dan b'mod aħjar, imma aħna m'għandniex flus. Jekk aħna rridu norbtu, rridu naqdu l-Ewropa. Dwar dan qed nitkellmu. Jekk dawn il-konnessjonijiet fl-istati membri ma jkunux hemmhekk, mela allura jkollna konnessjonijiet transkonfinali imma daqshekk jiena ngħix fil-nofsinhar tal-Svezja fejn il-Pont Oresund joħloq reġun ġdid, imma meta wieħed jgħaddi għad-Danimarka naraw illi jinqalaw problemi gravi ma dinja xi ħaġa oħra. Kien hemm il-mistoqsija li tqajmet ukoll dwar dan il-koordinatur Ewropew. X'inhu dan? X'irridu ngħidu biex tip ta' miżuri ser jieħdu dawn il-koordinaturi? Kif jistaw jimponu il regolamenti jew id-deċiżjonijiet fuq l-istati membri? Jien nixtieq nisma' nixtieq nisma' it-tweġiba tiegħek hawnhekk. Ir-raba mistoqsija waħda sempliċi. Jiena tallimt illi il-ferroviji bit tabija għandhom veloċità ta' 13 km fis-sija, 13 ifek minn għalija. X'in il-veloċità medja ta' ferrovija ta' tabija illi tmur mill minn jiri ġewwa pajjiżi u tinżel fil-tarzni ta' Spanja. Ser tkun il-veloċità medja. Jiena għalu li illi il-veloċità medja kienet 13 il-kilometru. U dan huwa kważi impossibbli biex eh, din tgħaddi minn pajjiż għal ieħor tibdel il-ferroviji u l-interoperabilità mhix daqshekk tajba. Se nispiċċaw nek Sur Harbor, imma jien nixtieq ngħid illi jiena nappoġġa dan minn iħalbi imma għandi xi dubji illi forsi neħtieġu miżuri aktar b'saħħithom, grazzi shadows. Uh, Mrs. Ru mela. Uh, shadow rapporteurs, uh, Rural, Bilen, Baldessari u Fahija, hemm xi ħadd ieħor li jixtaq jingħaqad lista Mela. Grazie ħafna. Tajt l-Onorevoli Rule. Nħu gosti nitkellem wara uh, l-Onorevoli Schmidt għax hemm opinjoni differenti sun l-partiti. Jiena niġi minn Stuttgart u ħaġa kien hemm referenza lejha ħafna fil-gazzetti, l-ħabba l-problem li għamilt referenza lejha mint. Kiku il-Komissjoni kienet tagħmel xi proċeduri ta' frazzjoni fi Stuttgart u kienu jottienu l-opposta dak li rridu ma' importanti li naraw jekk il-koordinatur għand forsi għandu jkollu rwol ta' medjatur. Għanna bżon li konna medjaturi għal proġetti ta' infrastruttura ikbar, għax iċ-ċittadina, eh, ċitrin ħafna drabi ma jafux jek daw il-proġetti għamlu x-sens, ma jafux jek daw il-proġetti u mux tajbin għal eh, biex iġu mamula bil-flus minħala 16. Dik il-kwestjoni ta' Stuttgart eh, li kien qed jitolbu li dal-bini jsir x'imkien ieħor. Jekk ma jkunniex xi ħaġa hekk, ah, dan ħa eh, tagħmel il proġetti bil-mod ħafna. Komitat għanet li aħna għat nitkellmu dwar proġetti mħalta biex ngħidilhom hekk fejem kompetenzi differenti mħalta nasib li tkun ħaġa tajba jekk aħna niddeċidu minn qabel e, forum ta' medjazzjoni, strumenti li permettu medjazzjoni jina naqbel ma' rapporter meta qal li għanna bżonn natu definizzjoni tal kof tal-koordinatur imma jien naħseb li xi ħaġa kif qed suġġerejt jien ta' medjaturija ħaġa utli. Għandna bżonn inkunu żied speċifiċi u din il-kwistjoni hija importanti. Punt ieħor li nixtieq nagħmel referenza li huwa li għattux ħafna dwar finanzi, kwistjoni ta' finanzi u naqbel ma' ħafna minn dak li għattu. Hemm problema oħra, jekk tħares li proġetti l-kbar, jekk tara lej eh, il-kontratti pubbliċi u u ħafna drabi jispeċċaw u mod doppju ta' dawk li kien maċ fil-bidu. ħafna drabi il-kontratti pubbliċi il-sistema ma tiffunzjonax. Aħna kena proġetti gbar li ħafna drabi jispiċċaw u mod doppju jek mux iżjed. l għabel kollox l spejjes Eh, verament eh, jafsu il-prezzijiet fl-offerta, mbagħad dawk li jibnu eh, għandhom kull fiduċa li jekk jonfqu mbagħad iżjed ikunu koperti. Dik hija problema kbira meta niġu għal dawn il-proġetti ta' infrastruttura kbar is-surbila. Grazzi ħafna, Presidenti, għajt l-Onorevoli Brina, l qabel kollox ringrazzja Sur Koferati eh, u l-Rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea tal-introduzzjoni taħħom. Jena naqbel ki ma kif intkom eh, pinġejtu l-problemi u l-lenin, kif ġew prezentat mill-Kommissjoni Ewropea bittet t titkellem dwar il-network li jeżisti. Dan huwa minn fakt nitkellmu network b'xi mod ieħor huwa biċċalaw biċċalem. Ma nistax ngħidu li verament hemm network hemm nuqqas ta' integrazzjoni fost il-metodi differenti ta' trasport u hemm evidentement nuqqas ta' interoperabilità bej pajis u ieħor. Jiena verament impressjonatni il-tabella li hemm fuq il-paġna 11 fejn hemm Eh, fejn qablu il-risorsi differenti u l-linja tal- tal-ferrovija bej Nuremberg u Ingolstadt, zewġ biljuni eh, kien il-valur tal-investiment. U zit eh, naqqas il-ħin b-25 minuta. Imma mbagħad nitilfu 25 minuta meta niġu għal għal frontiera bej eh, l-Awstrija u l-Italja. Għaliex għax l-autorità eh, taljani ma jaċċettawx il-validità tal-ispezzjoni li tkun saret fi Munich. Evidentement dina juri b'forma ċara li aħna għanna ħafna eh, dubjaw u għanna ħafna possibilitajiet intejbu situazzjoni. Jien reprezentaw għet minn istati membri li huma forsi li zjed l-ura biex najdu hekk dak li għandu xjaqsam Eh, trasport jiena mill Polonia jiena eh, għalek inħoss li din il-sujġet suġġett verament huwa ta' interess kbir għalija. Jiena er, eh, nammetti li għedna nara diversi problemi hawnhekk. L-ewwel waħda u l wahda waħda importanti hija l-problema finanzjarja. Huwa veru li d-dokument li intkom prezentajtu fil-possibilità numru 2 għandha tkun eh, l-ideali. Imma din il-possibilità l-alternattiva numru 2 hija iżjed għalja tqum iżjed minn 50 biljun eh, euro iżjed matul il-periodu tal-perspettivi finanzjarji li jmiss. Għalhekk ix għamad il-mistoqsija kif tantiċipa l-Kommissjoni Ewropea li tiżgura li jkun hemm finanzjar adekwat għat t eh, għan networks taħs il-possibilità numru 2. Jien nixtieq naqgħod ukoll mal-kollegi tiegħi li saqsew dwar il-possibilità li jiżdied tiżdied il-burokrazija inħabba il-prerogativi addizjonali għal koordinatur. Il-Kommissjoni Ewropea x'intenzjoni għandha biex tiżgura li l-mirijiet tal-koordinaturi u x-xogħol tal-koordinaturi ma jxekkilx l-iżvilupp ta' proġetti ta' infrastruttura. U tielet jiena nemmen nħoss li l impatt ta' valutazzjoni ta' impatt ma jieħux nota tal-problemi ta' natura ambientali. il Sunjura Rule għamlet referenza għal kwestjoni importanti tal-istazzjon tal ferrovija fi Stuttgart, f'pajjiżi għanna kwestjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ambjent li eh, waslu għal dew dewmin kbir fil-bini eh, ħolqien ta' kuratur mill-istati baltiċi għandna Eh, naħat għan naħat tal-Europa. Eh, ħafna drabi relat li għandhom xjasmu ma' protesti minn zoni ta' natura 2000. Eh, Il-Kommissjoni qed tieħu nota ta' da għanna problemi verament akuti fil-vant tal-Europa għax il-netwerk ta' ferrovija imbnew minn xejn. Għalhekk il-kwestjonijiet tal-ambjent huma eżjed seri Hemm ukoll problemi ta' natura soċjali. Grazzi. Grazzi ħafna naqra sin mill-ħin nispera li meta l-sul kooperativa fil-rapporti konna zjed ħin eh, sul Baltasari u Signora Mehan eh, fil-qosor ħafna fil-kontributi tagħhom eh, l-Onorevoli Baltasari. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Se nitkellem fil-qosor ħafna nirringrazzja lil Sergio Kofferati u rappresentant tal-Kummissjoni jiena nħoss li din il-programmazzjoni hija importanti u neċessarja kemm biex niżviluppaw is-suq intern kif ukoll bħala forma ta' investiment u allura ta' tkabbir ukoll li l-Ewropa għandha bżonn b'mod assolut. Jiena nħoss li l-figura tal-koordinaturi kif eh, għalinna eh, s-sur Kofferati hija importanti ewlenija bħala possibilità ta' medjazzjoni bejn il-partit interessati lokali, statali, reġjonali eh, u hija indispensabbli. Jiena inħoss illi din il-network ġdida ta' trasporti għandha tiħu eh, u koll eh, tqis l-evoluzzjoni ta' trasporti. Il-Mediterrani l-lum u ewlini ċentrali E, u għattilet trasport fid-dinja e, hemm ħafna e, merkanzija mill-Brażil, l-Indja u miċ-Ċina jgħaddi mill-Kanal ta' Suez. U naturalment dana imħabba li il-merkanzija għandha ta' fl-iktar żmien, fl-inqas żmien possibbli. U għal daqstant hemm bżonn li nsaħħuhom dawn in-networks biex inkunu nistgħu nżidu il-kompetitività E, Fil-mappa e, mumbat e, toqba bajda li huma l-Balkani. Aħna għadna kif sellimna e, l-osservatur tal-Kroazja, Kroazja diħla fl-Unjoni Ewropea, sena diħla u mbagħad sejt l Serbja u l-pajjiżi l-oħra u allura program ġenerali ma jistax ma jinkludix anki il-Balkani meta wieħed is il-kurutur tminja illi kien jeżisti qabel issa twarrab. U mat fl-ħar il-qafas finanzjarju, 30 biljuni ta' euro illi huma previsti 20 miljoni Ewropea u 10 mill-fond ta' koezjoni huma fil-fatt għal bini tal-aħħar tal-aħħar biċċa tal-aħħar mile biex jorbtu eh, sistemi eh, tal-autostrada ma sistemi tal-portijiet. Għal dastant, eh, għanna bżon ta' 1500 biljoni ta' euro. U hemm għal dastant differenza kbira bejn il-risorsi disponibli u dawk li hemm bżon. il komissjoni edha ti konsidra il-project bonds biex ikun jistaw jitwet u dawn l-infrastrutturi għax inkella se tibqa eh, fuq il-karta eh, din eh, dan, dan il-proġett minar arma jkun hemm strumenti u forza biex ikun jistaw nwet u parti minn din il-programmazzjoni. Grazzi. Uh, thank you very much. And then finally... Grazie ħafna. sa, naddu għal l-Onorevoli Verhen. Eh, jena u koll, eh, il-funzjoni tal-koordinaturi, jek inti tkun f'reġun tal-frontiera fej għed tħadded dwar eh, konnessjoniet bil-ferrabija transkonfinali dawn il-proġetti ah, mamlu progress għax kien hemm interessi differenti, kien hemm interessi nazzjonali differenti mm, kellu bżonn jikkoordina l-interessi ta' tlet pajjiżi differenti din ħaġa verament diffiċli meta niġu għall-implementazzjoni kien hemm mbagħad problemi ta' natura finanzjarja. Jekk ikun hemm pajjiż li manda lebda interess finanzjarju għalla furija l-ferrovija taddim dak il-pajis, allora manda tara lebda raġun li għanda tun fuq. Jek ikun hemm interess pan-Ewropew biex wieħed itejjeb eh, trasport minn pajjiż għal ieħor u li b'xi mod ieħor jikkomunika jaqqad linji differenti, allora għandna bżonn forma ta' finanzjar differenti minn dak li użajna fil moddi Allura għal TNT għal finanzjar ta' tenti għanna bżon għafa iżjed wiesa minn dak li kena fl-modi. Jekk inti tħares lejn l-approċ nazzjonali eh, u ħafna drabi ma tabanzax, għax biex ħajkun hemm flus disponibbli f'ċerta pajjiż, jew minħabba li ċerta pajjiżi u kol ma jkollhomx interess fċerta fil-bini ta' ċerta triq għax ma tajnomx. Bil-kem tmiss, allura jistaw jiblokkawa. Grazie ħafna, kulħadd komment bil-qasir minn għandi. Il-kwistjoni dwar l-interoperabilità u l-standards li tqajmet hija waħda mill-vantaġġi l-kbir tat-tieni alternattiva għax l-standards tal-interoperabilità fil-ferroviji jistgħu jiġu nfurzati f'kurutur. Naf li kollega tiegħi Brown Simpson li huwa president tal-Kumitat tat Trasport huwa frustrat meta jara eh, nuqqas totali ta' prinċipji ta' suq waħdin dwar l xaqsam eh, regolamenti tekniċi, għarfin reċiproku u interoperabilità u kwestjoni kollha li aħna ħallisna lejhom f'ħafna aspetti mill-lider mem eh, mem nabda attenzjoni moti li l-um fil-networks tal-ferroviji ħaġa li tista' tkun kontribut minn din il-kumitat li forsi jistaw s-saxħax il-Kumitat eh, ta' Trasport f'dan din il-kamp. Issa forsi xkont ħanajt is-sur forsi forsi najt il-Komissjoni tajt xi ħaġa naddi għalik sur koferati. Tajjeb għalik mela eh, forsi sur pekke mill-Kommissjoni ftit minuti biex tirreaġixxi diversi punti li tqajmu eh, konsekwenza tal-prezentazzjoni te. Grazzi ħafna, Sur President, tant kem kienem affarijiet, ħan prova b'xi motiju ieħor eh, nixbor u nati eh, xi risposti, ma madana kollu anki li jkun hemm forsi possibilità li jkun hemm bilaterali biex nindirizzo x'fettem ta' sib l Issa, Il-kwestjonijiet ta' accessibilità hija ħaġa koperta fl-artiklu 43 hija punt ewlieni anke t-ticketing intermodali huma dawk huma aspetti wkoll innovazzjoni wkoll eh, qegħdin fil-proposta tenti eh, hemm affas regolatorji oħra ovvjament imma affarijiet li kienu parti mid-diskussjoni u preparazzjoni qegħdin fil-proposta stessa dwar li jkunu involuti ċ-ċittadini, jiġifieri r wol tal-koordinaturi kumu medjaturi kif kif tagħmel dan l-implementazzjoni ta' speċjalment ta' xogħol ta' infrastruttura din hija punt essen, verament essenzjali eh, kritiku eh, flul livell tal-governanza u l-maniera li aħna normalment nindirizzaw din il-kwestjoni huwa nħarsu lejn il-responsabiltajiet ta' kull livell tal-gvern eh, ta' governanza natu definizjoni tal-proġett, nitħattu, nitbattitu, eh, nitbattu l-proġett ma' ċittadini, eh, u proposta eh, tal-Kommissjoni mhux qed tajt eh, din ħad tibqa' fil-livell lokali u reġjonali, eċetera, ma qed t nispostawa għal livell tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin ma dana kollu għandna bżonn li nuru li aħna qed ngħin dak il-proċess. F'ħafna ċirkustanza għandna kwistjonijiet ta' preparazzjonijiet ta' proġetti, eh, ta' komunikazzjoni li ma trattati sew, kapaċi il-koordinaturi xaxortu punt għedji jidendirizzaw ġa Studlar 21 ħaġa li ġiet miftema mal-land uh, mal-gvern uh, ma jimmobilizzawx eh, Peter Ladax għarraġunit li spiegaw eh, eh, kemm il-kussin ta' Brenner u kaj fej Pet Cox u fil-prezent u għed mill-membri tal din il-kamra huwa kien koordinatur jikunu eh, zet involuti skont il-talba tal-autoritajiet. Il-koordinaturi blatu bi kollom għandhom rwol biex etejbu il-prassi fil-preparazzjoni tal-proġett, ma li kunem komunikazzjoni matul mal-milja tal-proġett kollu. Għad il-kwestjoni kienet li wieħed konvenċi l-ċittadini dwar il-bżon tal-investiment, għax bejn il-moment meta wieħed jipprepara il-proġett u jikkonsulta u meta wieħed jibda jibni, ħafna drabi kunem periodu ta' żmien twilu ma jkunem l komunikazzjoni mbagħad eh, meta eh, jibdew jibda x-xogħol ħafna nies ikunu skonnettjaw mill-proċess ta' konsultazzjoni eh, oriġinali. Allura hemm diversi prassi tajba li wieħed jista' jimplementa u l-koordinaturi jista' jkollu rwol bħala faċilitatur u forsi jista' dan ir ruol jista' mġiġi msaħħaħ. Eh, evidentement, wieħed dejjem irrispetta li skont it-trattat eh, responsabiltajiet għall-implementazzjoni ta' proġett għada fil-dan l-Istati membri. Skont l-Istati membri ma jistax risposta tal-Unjoni Ewropea. Tinnatin opportunità biex nikkumenta wkoll dwar ir ruol ta' koordinatur tal-kuraturi u anke bżonni nevitaw burokrazija di ħaġa ċara, iktara l-esperienza tal-koordinaturi tagħna, esperienza li eh, nasib li ħaġiġi tejba fil-proġett, l-impatt tagħhom tejjem kien li jiffaċilitaw u jippermettu li proġetti E, ikunu iżjed e, e, isiru iżjed malaj, iżjed forma iżjed effettiva. Rabla il-sens dak il-laċ mellu da tħassib l-istati membri fuq il-burokrasija, il-ħassib l-istati membri u li huma jiżguraw li jżombu responsabil l-implementazzjoni li ma tispostax għal koordinatur u l professor l-Kommissjoni ma tipproponix da. Fl-istess ħin, u din twassal forsi għal mistoqsija verament importanti ta' Sur Schmidt, ħaġa li sabet eku fħatti ieħor ukoll li din il-framework ħaj kollu iżet impatt mill-qafas li hemm preżentament, allura għawek ir-risposta t tweġiba hija eh, eh, risposta hija li għandna bżonn qafas aħjar li eh, dan għam jirreflettu mux biss deċizjoniet mamurin f'livell għol imma l-flus ta' trasporti fej jġin identifikati prioritajiet. Eh, dan permetti li preparazzjoni għal proġetti u implementazzjoni tkun iżet faċli. Imma anki kif ġi eh, abbozzat il-test, l-aspet legali, dan evidentement nimmaġina ħaj wasal għal dibattitu kbir fil-Parlament u il-test, il-dokument ġi rivedut ħafna fil-Kunsil ta' Trasport biex tuħol użiet trasport, eh, flessibilta, imma kien għanna approċ eh, ġenerali raġonevoli 20 ta' marzu u ma' fudu l kwestjonijiet il-proposta l-Kommissjoni permetti li kunem li jempen eh, ċaru għawem mill-Istati membri. U b'dik il-linji gwida l-Istati membri fil-politika ta' infrastruttura tagħhom biex jiffaċilitaw li jkun hemm dak il core network. L-aħħar punt huwa l-kwistjoni ta' finanzjar. Mhux parti mill-linji gwida ta' tenti, imma tenti jitlob iżjed finanzjar f'livell tal-Unjoni Ewropea, ma wkoll f'livell eh, Ewropew, għax huwa network Ewropew. Ewropew li jistabilixxi, identifika priorità vera, eh, jisħaq fuq eh, dak li jeżisti ġa, tiffoka l-investiment, u specialment il-kuruturi tal-core network għandhom ikollhom preparazzjoni ta' proġett ħaddi jkollhom. Naħseb eh, li dan huwa l-aħjar forma. Jiena nħoss li hemm eh, bażi tajba, prioritajiet ġenwini, eh, bżonn veru ta' kofinanzjar tal-Unjoni Ewropea kif għal l-aħħar kellim jekk jekk l-Stati membri ma jkollomx kofinanzjar eh, daw l-Stati mux ħajkunu jistaw jiprioritaw, għallora naħseb li l-MSF eh, eh, nisson nofru kas tajjeb. Ma fl-istess ħin għanna bżon strumenti aħjar biex nipreparaw proġetti aħjar li jippermettu li nimmobilizza strumenti finanzjarji aħjar l-Bank Investiment Ewropew u jkunem konnessjoni aħjar bej finanzjar u eh, fondi nazjonali u għammek per esempio, il-Bank ta' Investiment Ewropej kollu ruol importanti. Il-proġett, il-xol fu il-proġetti ħajtejjeb din il-manera fil-kontest ta' dawn il-kuruturi eh, tal-core networks. Aħna nħossu li l-qafas in ġenerali u l-strumenti ta' implementazzjoni ħaj faċilitaw eh, numru ta' proġetti u madana kollu aħna ħan fokaw fuq l-infrastruttura l-teġistiġa għalek eh, il-prezz biex najdu hekk eh, huwa fokat, verament fokat. Uh, for coming to the committee and uh, I'm sure members. Grazie. Bla dubju il-membri kollom ikunu jistaw iżommu l-kuntatti miegħek Issa kuferati jajt xiftit affarijiet u qed eh, nimvadi il-ħin tiegħek għal proġett li miss. Iva, fil osor ħafna intant nir-ringrazzja l-kollegi illi bil-mistoqsijiet mistoqsi tagħhom ukoll urew illi jem interess u anki il punti taħħom kienu eh, utli għal eh, għal preparazzjoni tal-dokument. E, e, e, iva, huwa realistiku il-proġett u anki ambizjuż. Realizmu għax qed juża l-ispejjeż u qed inaqqas l-ispejjeż, però nixtieq ngħid ukoll li huwa ambizjuż fis-sens illi l-iktar ħaġa delikata hija e, E, intervenzjoni daqstek importanti fuq il-networks nazjonali hija dik li nibnu konsens għal dawn l-infrastrutturi. Rajna illi meta namlu azzjoni biex e, e, issir infrastruttura tqila l-ikbar differenza bejn il-persuni eletti u dawk li eleġuhom. U ħafna drabi l-istituzzjonijiet mhumiex kapaċi e, iġibu dawn il-pozizjoniet fl-imkien. Allora, hemm bżonn nibdew minn qabel u naqilbu l-approċċ u rridu naħsbu fuq elementi ta' parteċipazzjoni ta' dawn il-persuni eh, biex inkunu nistaw nilqgħu eh, nilqaw minn qabel biex ngħidu hekk eh, u intaffu l-impatt negattiv ta' ċerti xogħlijiet jiena ħan ħafna, ħan ikkonċentra ħafna fuq dan is-suġġett u jiena nittama li ikolli kooperazzjoni minn naħa tal-kollegium, bat fuq il-komplementa ikonna okkazjoni nitkellmu fuq il-komplement. Grazzi, grazzi. Talli, ħat fidejk din l-opinjoni da' sekk importanti, inti ħaddibat rapport eh, għal traduzzjoni fit-30 ta' Mejju, un-bat fil-21 u fl-20 ta' ġunju nitkellmu fuq, un-bat fil-Lulju u jaddi għal-plenarja f'Ottubru u għal-Komitat ta' Trasporti. Jalda, stant għanna ħafna fidejna mal-żewġ komitati. Grazzi. Mela għaddu għal-punt li miss u qabel ma namel dan nixtieq nilqa osservatur ieħor mill-Kroazja sur Klinkovic li qiegħed magħna llum enti għandek karta rosa li għad differenti mill eh, karti l-oħrajn. Anki jek memħat li huwa propju membru tal-kumitat, però nirringrazzjawk tal-li inti prezenti u inti nil-għaw meta rrit. Issa għaddu għattini opinjoni ta' Sur Koferati li qed jaħdem eh, sot għal-kumitat tagħna li din hija opinjoni għal-kumitat tal-impjegi. Eh, fuq il-white paper tal-Kummissjoni Agenda għal pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibli. il e sinjura Umen Reuten hija reporter fil-Kumitat tal-Impigi u għanna Shadows għawnek. Għanna Sinjura Hanslik mill-IPP u Sur Kreutzmann u Manders se jitkellem fisem il-liberali u Sinjura Turnen li mbixaw Jiena ħan itkellem fisem li sijar u sur Dion u ukoll u nilqaw. Mela, sur kofferati tixtieq tina l-evalwazzjoni tiegħek m'għandniex biżejjed ħin e, jidispjaċini imma tista' tibda il-preżentazzjoni tiegħek. Grazzi President. L-importanza tal-pensjonijiet huwa hija magħrufa. Imin m'għandix se noqgħod nitkellem fit-tur fuq dan l aspet Issa, illi il-Komitat, eh, il-Komissjoni fetħet Green Paper, issa, unbat wara il-White Paper, juri kem dan is-suġġett eh, huwa e, kważi emerġenza għall europa Il-problemi huma miktubin anki fit-titolu, mhijiex miex koincidenza illi qed nitkellmu fuq pensjonijiet adegwati sikuri sostenibbli. Il- periodu ċikliku li għaddejn fih bħalissa bil-krizi, eh, poġġiet dubbi fuq il-sistemi ta' pensjonijiet u zdidet il-numri ta', persuni li għandhom bżonna ta' din il-protezzjoni. Għal dastant, fl-istess ħin bżon bżonn narmonizzaw it-trattamenti li huma differenti minn pajjiż għall ieħor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 biex l-età tal-pensjonijiet tkun uguali fil-pajjiżi kollha u biex norbtuha mal istennija tal-ħajja, mal-fat li żdiedet din l-istennija. Dana mandux ikun però automatiku din ir-relazzjoni u se nispjega ruħi meta l-ekonomiji kollom eh, ċikli negativi twal, anki istennija tal-ħajja li fil-periodu ta' qabel tkun żdiedet, anki din se jkollha impatt tal-kriżi u ma tibqax tikber bl-istess veloċità ta' qabel imma f'ċerti każijiet titnaqqas. U jiena nħoss illi huwa importanti u indispensabbli biex nagħtu stabilità għal dawn is-sistemi illi naslu għal armonizzazzjoni tal-età tal-pensjonijiet kemm tal-riġid kif tan-nisa, però fl-istess ħin il-żieda tal-età tal-pensjonijiet għandha tkun marbuta ma' azzjonijiet volontarji f'sistema ta' inċentivi li tista' garantix li l-persuni jekk iridu jaħdmu iktar u kondizjoni iktar ta' vantaċ minn qabel, però minn ma jkun hemm vinkoli li jkunu kontraproducenti għal sistema kollu kemmu jew anki għal sistema individuali nazjonali. Issa, f'dawn snin reċenti, zdidet il-num, il-numru tal-persuni li ma baqawx jaħdmu eh, iktar kmini, imħabba l-krizi, għax ġew Eh, għax ġew mibgħuta. E, issa għal biex ikonna din il-sistema ta' prepensjonament, irid ikonna ekonomija li tikber u biex bekk ikun nistaw anki nsibu stabilizzazzjoni fix xogħol eżistenti u nħoss illi fl-istess ħin jista' jkun hemm protezzjoni bħala eh, tħul garantit minimu billi jkun hemm appoġġ speċifiku fi anki fil-kontribuzzjonijiet li ħalsu l-persjonijiet. Aħna rajna illi fl-istati membri il-sistema kien qabel bazat fuq il-paga tal-persuni, issa qed jiġi bazat bħala uh, fuq il-kapital tal-persuni, ġifiri fuq il-kontribuzzjonijiet li għatu. Uh, U dan jwassal għal valur aħar iktar limitat imħabba anki eh, situazzjoni differenti u frammentari fil-ħajja tal-persuna. U għal din raġuni hemm jinsibu xie integrazzjoni fil-tieni pilastru tal-previdenza tal-pensjoni komplementari. Issa fuq din il-pensjoni komplementari forsi din għanek taħġa importanti għalina. U importanti li naraw eh, li mumma soluzzjonijiet li għatu ċertezza għall-investimenti li garantixu kapital e li mbagħad se jiġi użat fl-aħħar tal-ħajja ta' xogħol tal-persuna. U dana għal pensjoni kom ta' e-, e-, e komplementari tieni pilastru. U dana biex niżguraw anki il- Eh, insibu armonizzazzjoni tal-età tal-pensjonijiet hemm suġġett speċjali tan-nisa. Eh, il fat li insibu l-istess livell ta' età ta' pensjonijiet kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa huwa importanti, però irridu nifmu illi in-nisa għandhom inqas kontinuità fix-xogħol tagħhom għax huma għandhom fidejhom eh, anki ċerti ħtiġijiet familjari u dawn is-sistemi se jkollhom jintroduċu soluzzjonijiet biex jarfu dawn il-prestazzjonijiet ta' kura eh, fil-ħajja professjonali li n-nisa ikollhom. U ħafna drabi din hija ħaġa inevitabbli għax eh, il-fatt li kollhom it-tfal hija ħaġa karatteristika ta' nisa u tiġri dejjem lin-nisa qatt ma tiġri l-irġiel għal dastant. Issa dawnu prinċipi fl-Unjoni Ewropea u rridu nintroduċu l-elementi kollha illi jistaw isaħħu l-armonizzazzjoni fil-pensjonijiet pubbliċi fl-istess ħin anki il-fat illi se nkunu ċerti illi se nużaw fl-aħħar anki il-pensjoni integrativa U f'dan il kas għanna problemi ġodda illi huma tipiċi fil- eh, fil-mobilità eh, fl-Europa, il-portabilità tal-pensjoni u anki l-armonizzazzjoni tal-kriteri tal-pensjoniet u tat-taxxa illi jirrigwardaw kemm il-flus investiti għal previdenza għal pensjoni komplementari, ma anki il-dettalji. Il Issa, dan il- Eh, sistema doppju tal-pensjoni pubblika eh, eh, indispensabli, però fl-istess ħin integrata minn dan it-tieni pilastru li għandu jkun garantit ukoll fl-istess mod. Jiena eh, nillimita ruħi għal dawn il-kommenti, naf li hemm ħafna affarijiet oħra x'nistgħu ngħidu, però ma jkunx biżejjed ħin biex naffrontaw kollox u għalissa niqafaw u hekk ikun hemm bżonn nitkellem u niċċara affarijiet oħrajn. Grazzi ħafna għal din introduzzjoni da' sekk diffiċli għal suġġett da' sekk delikatu importanti. Il-Signora Hanslik, President, minna ħatija jena nishti naqralkom il-kommenti ta' Signora Petikajnen li ma tistax tkunaw il-lum. Il-kommenti tagħha jirrigwardaw il-white paper fuq il pensioniet L-ewwel komment huwa fil-konklużjonijiet tal-2000 biex nġildu kontra il-faqar u l-inklużjoni soċjali, l-esklużjoni soċjali, ġi stipulat li hemm nies li hum iktar suscettibbli għal faqar u ma vulnerabli b'mod partikolari. Għal dastant u importanti li aħna niżguraw pensjonijiet adegwati u sostenibli fil-futur. U l-ewwel net eh, fil-ċirkostanzi anki ta' downtown ekonomika. Il-kollega tilqa l-approċ tal-Kummissjoni olistiku u anki l-intenzjoni li tiżgura pensjonijiet adegwati u sostenibli fl-Unjoni Ewropea. Il-rapporter diġa għamlet referenza għal di, imma il-Signora Petikajnen tajt illi toġoba l-ideja li inżidu l-kooperazzjoni transkonfinali U dana jirrigwarda il-possibilità illi nippermettu illi il benefici tal-pensjonijiet jiġu akkumulati f'pajjiżi differenti. U din ħaġa importanti jekk aħna rridu niżguraw il-moviment liberu fl-Ewropa. Hemm ħafna dejjem iktar qed jiġri dan li persuni u minn pajjiż għal fil-karriera tagħhom għal daqstant il-possibilità illi nġibu flimkien dawn il-pensjonijiet hija ħaġa e- e- ewlenija eh, biex ikunu jistgħu jieħdu l-pensjoni tagħhom. Umbagħad l-iskemi ta' pensjonijiet eh, supplementari. Fit ċirkostanzi eh, negativi ekonomiċi attuali, dawn jitħlu u jihdu importanza kbira u signora Petikajnen tixti il-pjaniet ikunu iktar ambizjużi. Umbat, tisħieħ attiv Eh, li huwa importanti f'din is-sena. E, is-sena pratikajn intilqa l-pjan tal-Kummissjoni eh, biex ikun hemm kampanja ta' kuxenza biex ikun hemm possibilità li jkun hemm karriera aktar twila u biex ikunu jistgħu jaġustaw il-ħajja professjonali tagħha għal eh, persuni li qed jersqu lejn l-età ta' pensjoni. Dawn huma il-kummenti ta' Sinjora Petikajnen. Jiena Eh, ħat nota tal kommenti ta'kom u norjom li s-Sinjora Petikajnen fil-għalimis. Grazzi. Grazzi, Sinjora Hanslik. Sinjor Isur Mandes. Grazzi, President. I nitlob skuza għastur Kreuzberg eh, li ma jistax ikunaw, ma jena kontent ħafna nieħu postu. Peress li għal nitkellmu fuq id-direttiva Aħna għanna krizi u dimna, finanzjarja u ekonomika, u għalina eh, nħossu li importanti ħafna illi il-pensjoni għandu kun iktar flessibli biex kun jistaw jassorbu il-xoks tal-krizi. Għanna 27 skemi ta' pensjoni differenti, u li huma bbażati fil-żviluppi soċjokulturali differenti, hemm stati membri li għandhom tradizzjoni ta' sistemi ħafna pilastri u sur koferati u kol tkellem fuq il-fat illi irridu eh, ninkludu anki l pensionijiet eh, privati possibilment ma dawk tal pensioniet, però ħafna stati membri bħalissa għandhom eh, vojt kbir fil-font ta' u irridu nsaħħu rwol tal pensioniet u er, nerġanajt illi fi periodu ta' kriżi finanzjarja di miex ħaġa faċli. Il-pjaniet tal-Kummissjoni Ewropea huma fokati fuq l-aspetti ta' suq intern eh, għal ekonomiji iktar effiċenti li ħaġa pozitiva fl-Olanda il-pensjoniet ħafna minnhom huma outsourced u dawn il-fondi ta' pensjoni deġa edin jihdu ħafna mill-benefiċċji ta' suq intern billi jassorbu ħafna minn din il-rizorsi finanzjari. U dana jista jinterferixi f'sistemi u skemi eżistenti privati f'ħafna stati membri. U rridu attenti għal dan. Issa nishtiq niverifika il-kwistjoni tal-sikurezza tal pensjoniet time peak, dana se jkun se jiġi għal prezz. U rridu għadu attenti li dan il-prezz ma jkunx fidejn il-kumpaniji fil-krizi finanzjarji. Għax bekk eh, ikunu e, edin e, jiddajfu fil-kompetizjoni globali. min għandu jħallas, xaħat irrit jħallas. U naturali, ma jekk il-kumpaniji ma jamlux profit bizzejiet, allora ma jistawx jħallsu. Allora, jew ifallu jew pensjoni, irridu intejbu l-ekonomija biex insibu soluzzjoni għal da. U dana sanajdu ktar tard. Istur Kreuzmann u koll talabni najt kemmu importanti eh, tal-iskemi ta' irtirar u l-impatt li jista' jkun hemm fil-ħajja Il-portabilità hija ħaġa importanti li rridu nittrattaw, il-ħtiġijiet ta' kapitali huma sensitivi f'dan is-suġġett. Aħna smajna minn aħdar kummissjoni illi ma kellha attenzjoni ta' copy paste minn Solvency 2 u aħna napoġaw anki l-kommenti tal-Kommissjoni illi il-regoli għandhom ikunu paragonabli għal prodotti paragonabli. biex inqassar u biex nagħlaq, hemm bżonn nifukaw fuq it-titjib ta' suq intern biex noħolqu tkabir ekonomiku, ma tikunu nistgħu nigarantixxu pensjoni sostenibli, għax għarra mbati konna biżejjed rizorsi biex inħallsu u dan huwa l-ewwel kompitu tagħna speċjalment dan il-kumitat, però anki fil-Unjoni Ewropea. Is-Sinjora eh, Kreuzmann tħares l qoddim li taħdem eh, u mal-rapporter mal-rapporter u mal xadu rapporters, s sur Dion. Grazzi, President. Fil-qosor. L-ewwel net fuq l-idea li għanna naraw l fondi ta' pensjonijiet kollettivi bħala forma ta' assikurazzjoni li għanda tkun soġġetta għal l-obligi ta' Solvency 2. U dan se problemi f'ċerti pajizi għax Eh, il-fondi ta' pensjoni tu ma ta' tili pilastru u u ma fidejn il-msiħba soċjali u anki mizuri ta' sikurezza li huma inklużi u li fisser li memx għalfej l wieħed japplika Solvency tu u għal daqstantu bad ma jkunux ta' daqstek zguri. U dan huwa importanti għax hekk dan għaddi, jekk din proposta ta' għaddi, anki forma iktar dajfa, jista' jkun hemm bżonn li jkun hemm iktar ħafna iktar kopertura minn dik li għandna issa. Se jkollna nollu l perċentwali b'mod notevoli u dan se jwassal ħafna diffikultajiet tal-fondi tal-pensjoni fl-Olanda u ma naħsibx li dana huwa dak li aħna nixtiequ li kollna. Mhux fl-interess ta' ħadd u ma nafx għaliex il-Kummissjoni dejjem terġa' tipproponi din il-ħaġa. Nistgħu tejbu il-dokument, specialment fil definizjoniet pero mem assolutament lebda raġuni illi l-ħtiġijiet illi ġu applikati għall-assikurazzjoni għal fondi ta', ta, ta, ta assikurazzjoni għandhom jiġu applikati anki għal fondi ta' pensjoni. Umbat il-portabilità. Il Jekk wieħed ikollu pensjoni eh, eh, ftit minn hawn ftit minn pajjiż ieħor, għandu ikollu l-istess tip ta' pensjoni eh, li kienu kieku kien għamel kontribuzzjoni ġa l-istess pensjoni wahda. Hemm possibilità li ntejbuhom l-affarijiet iridu insibu ktar trasparenza. Però eh, eh, il-drittijiet li wieħed għandu għandu biġu rispettati, għandu jkun hemm sistema ta' trasferiment fuq livell Ewropew, tkun ħaġa tajba u aħna tlabna l-Kummissjoni wkoll tikkonsidra il-konsekwenzi fiskali illi wieħed Eh, ta' din il-portabilità għax fċerti pajizi ma tħallas taxxa ma tħallas it-taxxa meta tagħmel il-kontribuzzjoni, però tħallas it-taxxa meta wieħed tirċevi il-pensjoni. U ħafna drabi fil-portabilità eh, imorru f'pajjiż fejn titħallas it-taxxa fuq il-premju wkoll. U hemm bżonn insibu bilanċ f'din is-sistema kollha. Ordu naraw anki il-valur ta' ħafna minn dawn is-sistemi, xoħut minnhom hum bbażati fuq il-tfaddil u oħrajn fuq sistemi oħra. U jekk wieħed introduċi sistema differenti, eh, ġo sistema ta' pensjoni bazat fuq il-tfaddil, allora se joħloq ħafna diffikultajiet. U mat punt, l-aħħar punt. Il-rapporter tkellem fuq l-età tal-pensjoniet. Aħna fl ko, id-deċidejn li ma ngħidu xej fuq dan, imma rridu nizgura nkunu zguri, li l-pensjoni tkun sostenibbli għal-futur. U din hija eh, mod komdu biex nirsolvu l-problema, x ma jgħamil ebda referenza għal suq intern, mek najdu xaħġa fuq il-suq intern, rridu u assolutament li n-nis għandu jkollhom il-possibilità li jaħdmu sakemm jaslu għal età tal-pensjoni. U mux dajem Ħafna drabi nis li għandhom 60 sena mux faċli li jisibu pikiħor. U inħoss illi minħaddem bżon illi jifem l-importanza illi ħallu l-persuni sa' kem jilħu l-età ta' pensjoni. Umbat wara nistaw nitkelmu fuq il fat tal-istennija tal-ħajja illi n nis jgħixu iktar. Għax dini għanda impatta kifu l impigi dan u kull ma xtaqt ngħid. Grazzi. Grazzi, kentej minn għandi fissem l-Onorevoli Strajċek illi hija shadow ta' dan il-punt tal-grupp tiegħi l-ewwel net. Jiena nixtieq insaħħa il-punti tas-Sur De Jong dwar problemi gravi illi qegħdin naraw fid-diskussjonijiet fih dan il-Kummissjoni bħalissa dwar illi nżidu r-rekwiżiti ta' fondi għall-iskemi ta' pensjonijiet attwali, b'mod partikolari għall-iskemi ta' min ħaddem ta' beneficju definiti jew inkella skemi ta' kontribuzzjonijiet definiti. Irdu niftakru li jekk dan isir rekwiżit, dan ser inneħi l-investiment tal-kapital illi għandu jiġi użat għal kumpaniji. Jina naħseb illi il-kas għal din il-bidla ma rajnieħx aħna zidna fil-Renjonit u għalek ħafna kumpaniji għandhom responsabilità ta' pensjonijiet u issa qegħdin naraw illi l-investiment fil-fond ta' pensjoni tagħhom huwa indas, daqs il-kapital kollu. Din qed naraw hawnhekk li rridu jiġu ġenerati il-fondi ta' pensjonijiet minn attivitajiet fl-ekonomija reali. Ħafna minna għandhom investimenti fil-fondi ta' pensjonijiet illi qegħdin jaġu jiġu investiti fl-ekonomija reali. U għalek irridu naraw dan f'kuntest aktar mifrux u rridu naraw x'impatt ekonomiku hemm rigward tal-bidliet li qed jiġu proposti. Jina naħseb illi hemm bosta pajjiżi illi huma milquta mhux biss ir-Renju Unit u l-Olanda. Jina naħseb illi il-Ġermanja u r-Renju Unit ukoll huma milquta. Il-rapporter se nibatlu aktar dettalji hemm proposti aktar importanti li għandhom jiġu appoġġati b'mod partikolari il-punti li għamlu l-kollegi dwar iċ-ċittadini li jitlu għal darba fis-suq tax-xogħol u l-importanza li jkun hemm dispożizzjonijiet fuq medda itwal ta' żmien għaliex qed naraw illi hemm bżonn ta' kontribuzzjonijiet fuq perjodu itwal ta' żmien minħabba l-istennija tal-ħajja. U fl-istess waqt qed naraw kwistjonijiet ta' persuni li qed idumu jaħdmu aktar jinnadni kemm nagħlaq 65 sena ftit wara Sinjura Vajler, id-dispeċini ma kenniex festina Senjora Vajler din id-darba, iżda aħna issa bizna dan il-punt importanti u kol fajjitna u għalek konxu dwar dan l-aspet tal ġejjini tagħna u li nixieħu b'mod attiv u tajpa s saħħa U għalek kontributi hawnhekk għal senjora Vajler Sur Tarabella Mbagħad isur kofferati. Grazzi President. Jina għandi 49 sena qed noqrob il ħamsin u qed nibda naħseb dwar il-pensjoni tiegħi hija ħaġa serja din. Tlet kummenti. Fil-pajjiż tiegħi s-sistema ta' xerab ġiet inventata wara t-tieni gwerra dinija fej kien hemm persuni kellhom salari, pensjonijiet, u kien hemm mekkaniżmi differenti u issa qed narġgħu naħsbu minn dawn il-mekkaniżmi ta' finanzjar. Ewa net. Isur Kofferati kien qed jgħid illi fil-white paper aħna ser inkunu qed nikkonsidraw it-tul ta' ħajja għall-irġiel għan-nisa anke jekk in-nisa għandhom karriri li ġu interrotti minħabba l-tqala li jista' jkollhom, imma t-tul tal-ħajja mhix mhux l-istess għal kull tip ta' impjiegi. Jekk inti tallem l-università tista' taħdem għal perjodu ħafna itwal minn dak ta' xi ħadd li jaħdem fil-minjieri. Per eżempju. Għal karriri li huma twal sa' 44-45 sena u oħrajn li mhumiex ta' sektwal. Ehm, per eżempju impjiegi illi eh, huma aktar fiżiċi u għalhekk forsi wieħed jaħdem inqas fihom. Ir-rata ta' impjiegi l-persuni li għandhom bejn 55 sena u 64 sena, ir-rata ta' impjiegi hija differenti skont il-pajjiż. Fil-Belġu għandna l-inqas rata ta' impjiegi għal fassa tal 55 għal 64 hemm 36% tal-persuni biss illi jaġaw eh, jispiċaw jaħdmu. Din mish minħabba l-istrutturar tal-industriji tagħna u l-industriji odma fil-Belġu ma dan japplika wkoll għall-assigurazzjoni fil-Belġu jipreferu li jinkoraġġixxu il-nies li għandhom 55 sena biex joħorġu bil-pensjoni qabel iż-żmien. Jekk aħna ser inżidu r-rata ta' impjiegi l-età ta' impjegabilità, forsi rridu nħeġġu l-persuni biex jaħdmu idumu jaħdmu iktar f'dawk il-professjonijiet fejn huwa fattibli li jaħdmu. Mbagħad hemm il-garanziji tal-finanzi sostenibli għal-pensjonijiet. Kont qed naqra minna lija fil-Financial Times dan l-aħħar. Meta il-BP kienet qed niġġes il-Kosta Amerikana is-sena l-oħra. L-ispejjeż biex eh, ikun hemm ristrutturazzjoni kienet ser tiswa miljuni ta' dollari u dan kien qed jgħeddet il-fondi ta' pensjonijiet il-kondizzjonijiet tar tirar għall-impjegati fir-Renju Unit minħabba iż-żejt illi kien hemm fuq naħa l-oħra tad-dinja. Mniex nifhem is-sistema, imma dan huwa riskju. Il-fondi tal-pensjonijiet jiddependu fuq il-prestazzjoni tal-borsa, per eżempju, u jistgħu jkunu vulnerabbli u għalhekk mhux sostenibbli b'mod potenzjali u rridu naħsbu dwar dawn iċ-ċirkostanzi wkoll. Grazie. Signora Fajler. Biex tala. Jina ser nżon fil-qosor, jina nishti nikkommenta biss dwar ir-responsabiltajiet tagħna fejn nistgħu nieħdu azzjoni u fejn aħna nadmirijiet dmirijiet biex norbot ma' dak li kienet tgħid is-Sur Tarabella. Jiena naħseb il jek ikonna fond ta' assigurazzjoni tal-pensjoni li influenzata minn avvenimenti li l minn dak il-pajis in kwistjoni, mela allura l-Unjoni Ewropea trid tigarantixxi xi ħaġa sistemi għal pensjonanti imma jekk mhuwiex avveniment li l mill-frontieri tal-pajis, frontieri Ewropej, jekk dan ma jinvolvix il-mobilità tal-ħaddiema, il-portabilità tal-pensjonijiet, mela allura irdu nżommu ftit lura. Jiena m'iniex sodisfatta bl-idea fejn il-Kummissjoni Ewropea qed tirrakkomanda tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri biex iżidu l-età ta' irtirar l-età pensjonabli u tnaqqas il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni nafu kemm mi kwistjoni delikata din fuq livell nazzjonali. Il-membri tal-Parlament Nazzjonali tagħna qegħdin jaħdmu qatih biex jippruvaw isibu bilanċ f'pajjiżhom u ma jarfu illi l-pensjonijiet qegħdin dejjem jolew imma il-persuni qegħdin jgħixu għal aktar żmien imbagħad Brussell jgħidilhom għamlu hekk jew għamlu hekk. Jiena ma naħsibx illi dan huwa xieraq. Mhuwiex tajjeb li minn konsiderazzjonijiet transkonfinali irridu niżguraw li nipproteġu lill konsumaturi il-pensjonijiet lill persuni illi jiċċaqalqu minn posta li matul il-karriri tagħhom irridu naraw x'responsabilità għandna hawnhekk. Fih dan il-grupp tiegħi aħna dan nemnuh irridu naraw kif nistaw nizguraw illi l-persuni meta jirtiraw ma jispiċċawx fil-faqar. Dan huwa kompitu importanti immens lina u importanti għal-ġejjeni huwa kompitu għal-Parlamenti Nazzjonali. F'dak li qed jiġri fir-rigward tal-kampanja Franċiża u koll f'dik tal-Ġermanja, l-kampanja elettorali, dal-waqt, naraw ser kunem hemm dibattitu fuq il-pensjonijiet. Fil-Greċja l-affarijiet iridu jinbidlu wkoll Imma huma l griegi li għandhom jiddeċidu għadin, hija xi ħaġa ovvja. Il-Ġermaniżi għandhom jiddeċidu fuq is-sistema tagħhom. U l-Franċiżi wkoll. Dan il-punt irridu nżommuh qudiem għajnejna meta nitkellmu dwar iż-żieda fl-età tar-irtirar. Naf li għandna Sur Jacobs mill-Kummissjoni hawnhekk DG Employment. Iżda m'għandniex ħin biex inti tagħti l-kontribut tiegħek jiddispjaċini. Naf li lek tisma' d-dibattitu tagħna u meta Sur Kofferati ressa l-opinjoni tiegħu għal darba oħra nkunu nistgħu niddiskutu miegħek jekk jogħġbok Sur Kofferati u mbagħad nitkellmu dwar il-kalendarju wkoll għar-rapport tiegħek. Grazzi President, fil-qosor għandi xi kummenti nixtieq nirringrazzja lill kollegi għas suġġerimenti illi tawni u jiena ser inqishom meta nkun qed infassal il-proposta. Jiena nixtieq nisħaq malaj malaj fuq xi aspetti il-żieda fil-tul tal-ħajja xaġa ħaġa pożittiva waslet għal problema tal-istabilità tas-sistemi ta' sigurtà soċjali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jiena nittama li nibqgħu dejjem ngħixu iktar. Iżda jekk it-tul tal-ħajja jiżdied, ovvjament irridu nagħmlu bidliet fil-sistema ta' sigurtà soċjali. Jekk aħna rridu nigarantixxu pensjoni xierqa. U mhux pensjoni illi titnaqqas dejjem aktar. Għaliex il-problemi illi aħna rajna fil-ħidma tal-parlament fil rigward tal-faqar jikkonfermaw illi li konna pensjoni illi jamħarsa mit-ċiklu ekonomika hija ewlenija għal miljuni ta' persuni. U li narġa organizzaw il-sistema soċjali għaxa ħagġa li ma nistawx naddu minn ajra. jekk l-età tal-pensjoni tiżdied mod progressiv, ġifiri dak li kun jaħdem aktar, tam qabel ma qabel, il-kondizjonijiet eh, huma aħjar issa b'xorti tajba. Iżda wkoll minna l-oħra irdu nibdlu il sistema eh, Fatt li għaddejna s sistema ta' kontribuzzjoni, eh, rajna illi din din għamlet tajjeb Imbagħad huwa indispensabbli it-tieni pilastru. Minn meta tibda tgħix il-persuna fl-ewwel pilastru dak ewlieni dak tal- welfare pubbliku, aħna rridu nqisu differenzi, nisa, xi impjiegi partikolari. Walek, mhux kollox jista' jiġi konsidrat b'mod maqud mod uniku dwar it-tieni pilastru is-suġġett ewlieni għalina għal kumitat tagħna huwa illi aħna nsolvu jew nippruvaw insolvu l-problemi marbuta ma' trasferibilità. Jiġifieri eh, il-kwistjonijiet li jfeġġu minħabba li n-nies jiċċaqalqu hemm il-mobilità tal-persuni u nagħtu strumenti biex niggarantixxu illi dan it-faddil għalix huma kontributi illi jinataw mill intrapriżi u mill-ħaddiema ma jiġux esposti għadċiklu ċiklu ekonomiku u għalhekk irid ikunu investimenti immirati, rridu ikun hemm forum ta' garanziji għal persuni u dawn il-forum ta' garanziji narawhom fi trattamenti fiskali li huma mirati u investimenti illi mhumiex ta' spekulazzjoni imma ta' natura stabbli u strutturali biex bekk ma narawx illi jiebu il-flejjes għaliex kien hemm xi amministrazzjoni ħażina jew inkella kien hemm xi frodi. U għalhekk naħseb illi huwa importanti illi ninvolvu l imsieħba soċjali meta nippruvaw naraw x'inhuma il-modalitajiet differenti ta' amministrazzjoni tat-tieni pilastru. Tajjeb wis, aħna ninsabu ħerqana illi naraw ir-rapport tiegħek li inti ser tibatu fit-3 ta' Mejju ser ikonna prezentazzjoni tiegħu fit-30 ta' Mejju l-iskadenza l-emendi 12 ta' Ġunju. Umbat nivvotaw fl-10 ta' Lulju. Għana nisabu ħerqana għal dan il-vot. Semmejt is-sur Jacobs, is-sur Lechtenberger u kol kien hawnhekk preżenti minn Digi Markt jiddispjaċini ma kenniex ħin biex huwa jintervjeni. Issa ngħaddu għar rapport ta' sur busuttil la bosta rapport, Nati merħba li sur Buzutti li nsab hawnhekk, naf għandek pressjonijiet minn kumitati oħra u għalhekk nilqgħu hawnhekk fostna. U rnexxinna eżatt li tasal inti eżatt fil-waqt kif ħanibdew il-punt tiegħek, għandna xi emendi ta' rapport tiegħek. Għandna s-sur Sanċikas u s-sur Varhoven minn Digimarkt li jinsabu hawnhekk u nittamaw li konna reazzjoni tagħhom ukoll. Nixtieq dilek il-kelma sur Buzuttil imbagħad ikollna ix-shadows sur Korea di Campos, sur Lokegard, Sinjura Rurer, sur Ċantafilidis mhux hawnhekk, is-sur Bilan mhux hawnhekk. Imma xorta waħda ser konna dibattitu ta' siwi hekk jogħġbok rapporter. Grazzi President. Il-rapport li jena fassalt dwar l-skorbur tas-suq intern kella lan illi twieġeb 22 edizzjoni tal-rapport tal skorbur naħa tal-Komissjoni. Kifet l-ħar darba fl-iskambju ta' femmiet, minn dak iż-żmien law kien hemm bidliet fi rigward ta' termini ta' referenza tar rapport għaliex il-Kummissjoni ħarġet it-23 edizzjoni tal-iskorbord ta' suq intern. Kif ukoll il-check-up tal-gvernanza annuali tagħha. Għandna il-rapport solvit ukoll dwar il insolvu l-problemi fis-suq intern u għarek xi reazzjonijiet illi joħorġu mis-66 emenda illi issa hemm għal rapporti tiegħi ħafna mill-emendi għal rapport jiffuka b'mod partikolari dwar l-aġġornar tar rapport biex jiġu meqjusa dawn l-iżviluppi kollha li ngħadni kemm nispjega. U għalhekk Dinja xi ħaġa diretta u m'hemmx kontroversji marbuta magħha. Jiena jkolli ngħid li ħafna mill-emendi illi jiena irċevejt mill-kollegi jimxu fl-istess direzzjoni u jiena sibta diffiċli illi eh, nissuġġerixxi illi nivvutaw kontra dawn kontra eh, dawn l-emendi kollha. U għalhekk huwa tajjeb illi nkun f'dan il-kumitat eh, tas-suq intern fejn qegħdin naraw paċi u kunsens illi jirrenjaw. Jiena kelli l-opportunità li nagħti reazzjoni tiegħi wkoll rapport il-ġdid tal-Kummissjoni ċekab tal-gvernanza annwali jiena diġa kont fraħt il kummissjoni dwar dan ir-rapport għaliex naħseb illi huwa rispons għat-talba ta' dan il-parlament, ta' dan il-komitat biex jaqqat is-seba biċċiet, is-seba rapporti biex ikonna koordinazzjoni aħjar. Fir-rigward tal-koordinanza, check ta' gvernanza annwali jimxi fid-direzzjoni illi aħna ridna il-Kommissjoni timxi fija, iżda il-Kommissjoni xorta ser tippubblika bosta rapporti dwar scoreboard ta' suq intern, per eżempju, sir ikun hemm it-tieni edizzjoni annwali u koll ir-rapport Solvit. Jiena nifem illi dawn ir-rapporti separati ser jippermettu li jkun hemm rapportaġġ regolari. Dan se jkun avveniment ta' darba fis-sena biss, imma rdu noqogħdu attenti illi dan ma jwassalx biex il-Kummissjoni ma tibqax immirata fuq dan l-appoċ holistiku koordinat u tarġa tmullura l-frammentazzjoni dan huwa tħassib illi jiena nixtieq nesprimih. Nixtieq nara l-Kummissjoni tagħmel iktar biex toffri li ċittadini pakkett integrat. Ġifieri approċ bbażat fuq il-konsumaturi biex jissolvew il-problemi illi huma jiffaċċjaw meta jkunu qegħdin jindirizzaw is-suq intern kien hemm ħafna progress fl-immoddi fil-passat reċenti, pal per eżempju il-web portal u il-one-stop shops pal dawk il-ħarġu mid-direttiva ta' servizzi u kol minn solvet. Iżda, rajt, mir respons li narċevejt illi għatem zewċ kustjonijiet prezenti. U ma zewċ naħat tal-istess munita biex nejduwek. L-ewel tħassib hemm wis servizzi u ftit arfin dwar li ma servizzi għandhom jużaw ċittadini u meta għandhom jużawhom dawn is-servizzi. Dan wassal għal taħwit fost il-konsumaturi, konfużjoni u ma jipruvaw ifittxu soluzzjoni mill-sorsi il-ħżina jew inkella jaqtaw album kompletament illi jiksbu isibu soluzzjoni. U jina nemmen illi dan huwa xkil fis-suq intern illi aħna irridu nkomplu niġġilduh, inkomplu niġġilduh sakemm nelbuh. Uħut mis-soluzzjonijiet huma indikati fir-rapport u kol fl-emendi tar-rapport huma irridu illi jżidu l-kooperazzjoni fost is-servizzi differenti u kol jiffukaw fuq servizzi li jaħdmu l-aħjar, pal per eżempju fil-kas tal-portal Your Europe illi jina semmajt, semmejt. wessaw l-ambitu tijaw. Innaħa l-oħra sa tal-munita. Iċ-ċittadini għaddhom jisom mitlufa meta jkunu jirdu jikkuntatjaw l-Europa, ovvjament, mux l-affarijiet baranin. Imma is-suq intern li huwa is-suq tagħhom, iżda iċ-ċittadini ikunu imħawda meta jridu jikkuntatjaw l-Europa. Din hija problema li qegħdin narawha minħabba l-fatt li l-burokrazija hija waħda immensa u biex iċ-ċittadini kunu jistgħu jamministrawha. Il-wieħed jgħix din il-problema flok jipprova jsolvija jista' jkun aktar faċli milli jipprova jfittex is-soluzzjoni għaliex qegħdin naraw illi s-servizzi qishom labirint l-opinjoni tiegħi din riflessa fl-emendi hija li din il-ħaġa mhijiex aċċettabbli għaliex aħna jridu nżidu l-aċċessibilità għaċ-ċittadini jridu nsaħħu l-possibilità biex ikun hemm kuntatt dirett mill-uffiċjali ma' ċittadini biex ta' bilħaq jinstabu soluzzjonijiet għall kiel kollu fis-suq intern. Il-possibilitajiet ovvjament ma jispiċaw qatt il-rapport ma jkoprix kollox dan ir-rigward imma jipprova iressa sensila ta' idejat u jħeġġeġ il-Kommissjoni biex toħroġ baktar pjanijiet aktar idejat dwar kif jistaw jisolvew dawn il-kwistjonijiet għal suq intern aktar b'saħħtu. Ta' li kelli xinejt fi rigward tal-66 emenda li jena rċevejt nixtieq għal darboħra nirringrazzja l kollegi għal kooperazzjoni tagħhom dan huwa sforz konsensuali il-konfront ta' rapport illi jista' jikseb appoġġ mifrux, jista' faċilment jikseb appoġġ mifrux f'dan il-kumitat u jiena nixtieq niproponi xi emendi ta' kompromess sissa għandi għall-inqas ħamsa f'moħħi illi jien nista' nfassalhom biex niġbor ċertu emendi b'mod aktar koerenti. Ser għafawna lissa, grazzi President, imbagħad skont ir-rispons minn tal-kollegi jiena forsi ser nerġa' nitkellem aktar tard. Grazzi tassew tal-opinjoni tiegħek jiena naqbel dwar id-direzzjoni ta' l-emendi kollha nixtieq nirringrazzjak lilek u li shadows tal-li aġġornajtu il rapport din il-problema dejjem niltaqgħu magħha f'dawn ir-rapporti. U għalhekk ejjew naraw x'għandhom xi jgħidu shadows l-oħra ser nibdew bil-professur Korea de Campus. Eh, Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nirringrazzja l-Sur Buzutti tal prezentazzjoni tiegħu Jiena sodisfatt illi huwa kien miftuħ ħafna huwa miftuħ ħafna għall emendi minnaħa ta' shadows u minnaħa ta' oħrajn. Għanna dawn is-66 emenda illi bażikament il-kol mixjin fl-istess direzzjoni. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu l-istati membri aktar responsabbli fir-rigward ta' trasposizzjoni, il-veloċità u l-kwalità. Ġifieri jkun hemm trasposizzjoni ta' direttivi illi jippermettu biex is-suq intern jaħdem bisħieħ. Il-komunikazzjoni tal-2011 dwar is-suq intern tina reviżjoni ġenerali u ta' approċ olistiku ta' suq intern u l-analizzar ta' suq intern u tina perspettiva aktar kompleta dwar fejn wasal is-suq intern fi rigward ta' tħaddim sħiħ. Dan huwa dokument ta' siwi fir rigward tal-aġġornar tal-isforzi tagħna fis-suq intern. għanna bosta emendi disponibli bħal Solvit, U Europe, Enterprise Europe, illi għandhom lan illi jagħmlu l-informazzjoni disponibli għal ċittadini meta huma jużaw is-suq intern u biex dan jaħdem aħjar nuqqas ta' azzjoni f'xi stati membri f'rigward ta' trasposizzjoni ta' direttivi u hawnhekk naħseb illi għandna bżonn ta' aktar monitoraġġ, aktar kontroll minnaħa ta' Brussell fuq it-trasposizzjoni minnaħa tal-istati membri. F'dan il-kumitat aħna għanna konsens, dan nistaw narawh mill-emendi, u għalek għanna test tajjeb li nistaw nibatuh l-Kunsil u l-Kommissjoni li juru illi aħna impenjati biex is-suq intern jaħdem bisħiħ. Grazzi. L-Onorevoli Hildegard. Thank you, Chairman. Um, first of all, of course, would like... Grazie, President, l-ewel Nishti nifraħ li rapporter. Jina naħseb li 66 emenda juru li kienet deċizjoni tajba li nipposponu il-rapport għal xi ftit xhur biex ikonna l-aħħar żviluppi dwar l-scoreboard u ikonna wkoll din l-istampa ġenerali tal-iżvilupp fis-suq intern. Naħseb illi l-emendi juru illi aħna irċevejna dan l-aġġornar, grazzi tas-sew ta' dan l jek jekk tippermetti li President. Ija, taħasra illi l-iskadenza għal-emendi imbidlet fl-axħar minuti u għalek l-emendi tijaj ma trasqux fil-ħin. Eh, jien ovvjament naf li għandi responsabilta u kol hawnhekk, imma forsi għal-futur nistgħu nkunu aktar konxi ta' dan. Jiena naħseb li kun tasiwi illi nenfasizzaw fuq il-prinċipju ta' name and shame mod partikolari fil-kompromess, trasposizjoni ta' wieħed fil-mija, threshold, fl-opinjoni tiegħi, irid ikun l-istati membri jridu jikkonfermaw miegħu u għanna wkoll innaqsu l-0.5%. L-approċ ta' name and shame u b'saħħtu dan naraw mill-esperjenza u dan irridu nżommu f'moħħna. L-istess każ japplika għat-tnaqqis ta' dewmin fil trasposizjoni ta' direttivi liġi internazzjonali jina nittama il-rapporter u x xedus jaċċettaw uħut minn dawn l-idejat meta aħna naħdmu flimkien dwar l-emendi ta' kompromess. Grazzi ta' sew President u grazzi li rapporter. Okay, well, thank you. I, I... Grazzi ħafna. Ma... Konċ naf, għarda, nasper li l-rapporter kun jistajju nota u jutun u daħalhom fil-kompromessi. Signora Furla, fil-qosor, President, jena nishtiq ringrazzja rapporter għal dan rapport verament tajjeb u għall-emendi ġew proposti nista' ngħidlek il-grupp għaj jappoġġa dan il rapport kompletament. Dak kull m'għandix ngħid. L-Onorevoli Bil. Grazzi ħafna. President, naf li mandi fisħin, għallra fil-qosor, jena nishtiq nħudu l-opportunità biex nirringrazzja l rapporter għal dan rapport verament tajjeb, jena eh, frejt 15 l emendaw ma' rapporter u waħdi u koll. Il-grupp politiku tiegħi jappoġġat dan rapport kompletament u dispost naċċettaw kompromess. Grazzi. Hemm xi ħadd ieħor li jixtaq jgħid xi ħaġa? Kommissjoni xtaqet forsi dam kontribut? Naħseb li sur fidek fil-qosor u nitkellmu l-pass Towards adoption biex jiġi adottat il-25 ta' april. Exactly, the, the uh, uh target for adoption is... Eżattament, l-intenzjoni eh, li 25 ta' april u għad-data qabel dik id-data eh, nispera noffri ċerta emendi ta' kompromess nistan anticipa li jem mill-inqas ħamsa li provaw juħor jaqdu l-elementi differenti li ġew eh, offruti. l naqbel magħhom. Ħadd nota ta' dak li tqajjem u nipprova nirrifletti dak li ntqal suġġerimenti li saru fil emendi ta' kompromess li huma l kwistjonijiet li għajjimt huma punti li verament eh, eh, naqbel magħhom għandi l-ebda diffikultà naqbel. Id-dispeċini forsi li t-tibdil fil-dati affettwatek forma negattiva ma konċ nafti laqqasien imma niprofa kemm nista' jkun nota tal-opinjoni tiegħek fil-kuntest eh, tal-emendi ta' komprometu Grazzi li kollegi kollha għal kooperazzjoni verament tajjeb, tajba li kellna biex nippreparaw dal-rapport. Good. Okay, well, thank you very much. Grazie ħafna jgħet il-President nikkonferma mela nivvutaw fuq dan il-25 eh, ta' april Umbat l-idea hija li ikonna eh, nadotta fil-komitat eh, f'Mejju. Grazzi ħafna. Mela, ġa Issa tant għadġinna imma li kważi gwadajni, mux bis gwadajni imma għadin u dim, għanna skoll il-rapportez l-ohra ta' dak tal-punt li baqa, issu xtad maħer u eh, membru verament attiv, jek kolħat u dispost naħseb l ħjar nistaw nkomplu eh, fuq il-liġi komuni Ewropeja dwar il-beħ għandi zewġ għakil juma huma eh, sur Kreuzman mux qiegħed hawnhekk ma nafx jekk jitkellem f'isem il-liberali u ma nafx minn u x-shadow tal-kodor. Ma naf li s-sur Koċuznik li jgħata biex jitkellem f'isem il-sur Fox għal-grupp ICR. E mela. Dan huwa l-ewwel laqa formali li kena minn meta eh, sibna li konna zewċ rapporters konġunti biex nirriflettu dak li ġara fil-komitat għaf kwestjoniet legali Ja kena dibattitu utli ħafna mal-komitat ta' affarijiet legali u għanna ftehim kważi totali dwar il kompetenzi kif jiġu jinqasmu il-responsabiltajiet eh, hawnhekk. U kif ċerta responsabiltajiet u kompetenzi eksklusivi. Il-rapporters jafu dwar da u dan ħaġa li qed avanza. Mela. Nfittex il-rapporters. Eh, Sir Majer, tixtieq tkellem, titintroduċu l-proposta. Sur Gebhardt u Sir Mayer, eh, xti preferu namlu traduċer? President, jiena membru tal-Partit Konservativ, allora, allura eh, eh, f'dan il-każ nippermetti li s-sinjura tkun l ewel Grazzi s senjura Gebhardt. Jiena mux ħan nibda ħafna kwestjoni dwar minn ħajibda jena naqbel mal jena favur l-igwaljanza. Allora, din tapplika biss eh, sa ċertu punt biss imma hemm kwistjonijiet oħra jiena kontenta li qed nittrattaw dan is-suġġett illum u għal darba oħra nixtieq niċċara diversi punti dispjaċini li m'għandniex il-kompetenza eh, principali għal dan is-suġġett eh, din hija qabel kollox inħoss li hija kwestjoni ta' ħarsin tal-konsumatur għal darba oħra nixtieq ngħid forma ċara li jiena niddispjaċini li fl-artiklu 3 konkretament niddispjaċini li fl-artiklu 3 Eh, kompetenza biss għal eh, ġuri għal eh, jiena ngħid li fisem il-grupp tijaj li ma naqbils ma dax l-artiklu tlieta jħagġa deċiziva fissens fis-sens tal-istruttura tal-test, speċjalment meta wieħed iżum moħu l-kwistjoni tal-ħarsin tal-konsumatur għatanna bżon li konna dibattitu fil-parlament. Dibattitu ma kenniex, sulatanix, u rridu naraw jekk rridux dan il-reġim jo le. Aħna għanna bżon nirrispondu dik il-mistoqsija essenzjali. Jekk ma nirrispondu dik il-mistoqsija, ma nistawx najdu xej, ma nistaw najdu xej dwar il-kontenut ta' dokumentu dak li qed isir f'dan l-aspett. Jien nixtieq ngħid li bħala ko rapporter Iġa, jena nħost bħala kora korrapporter nipreferi di konna regolamenta armonizzazzjoni minima din, l-aspet mu flok e reġim 28. Anki jekk maħnix kompetenti għal din din settu, ma dan kollu nishti li kolem hemm ġustifikazzjoni għal din. Hija ħaġa ċara li hija eh, dwar eh, xini il pozizjoni tijaj, minnar ma niprofa eh, b'xi mod ieħor nindaħal fil-pożizzjoni tal-grupp biex ngħidu hekk. Naf eh, x'in il-pożizzjoni fil-grupp ta' ħidma ma ma trattajniex fil-grupp innifsu. Għandi diffikultà kbira din is-sistema eh, li wieħed fejn jazel jażel għax l-oppost ta' dak li aħna rridu dak li huwa ċarezza hija l-opposta ċarezza dridu għall-konsumatur. Ma nistax nara li hemm xi avvantaġġ għall-konsumatur meta huma jixtru xi ħaġa u jiffaċċaw żewġ kuntratti differenti u jiddeċedu huma taħt li ma kontratt rridu eh, jixtru l-prodott. Ma nistax nimmaġina li l-konsumatur normali ħajoqgħod jidħol f'dat tip ta' ta' situazzjoni fej jażel bej test komplikat legali u jħor biex jiddeċidi ma huwa l-aħjar għalih. Naħseb li il-kummerċant probabbilment ħajkun favur it-triq li taqbel lilu. U mux ħajazel triq li taqbel li zed taqbel għal-konsumatur. Il-raġuni l-oħra li jiena eh, xettika u dwar il reġim ta' 28 huwa li mant għal xej dwar il relazzjoni ma' Ruma wieħed. Dik hija dak huwa regolament li hija verament favur il-konsumatur għax li jekk ikun hemm xi tip ta' nuqqas ta' bil Allura, il-leġizlazzjoni tal-istat tal-konsumatur tew preċedenza. Jekk ikonna sistema eh, optattiva, l-ruma eh, wieħed mhux ħaj kompli applika. Dan huwa kwistjonijiet li għandna bżonn nirriflettu fuqhom. Jiena narġa' nirrepeti li li jiddispjaċini li l-artiklu 3 li ħares li l-bazi legali u artiklu li ġew maħut minna li zatortu punt il-pija u ħaġa s-soleta. Sur Majer u jien ħajkonna nitħattu din il-kwistjoni, u nifacċaw din il-kwistjoni. Għal provaw namlu l nista bis-situazzjoni li għet nifacċaw. Għabel il votazzjoni sir f'juri. U għafjuri, fil-komitat juri li ħajħdu sib eh, u ħajtrattaw dan il-kwestjoni. In di inre inħalti. Eh, eh, Jek, s-sanetlu fil-kontenut. konna eh, dibattitu inizjali għandi bżon ovvjament nifli il-test, nifli il-dokument qabel ma nkun nista nikkommenta fuq. Ma dana kollu għandi sensazzjoni jew qed nirrifletti dwar kif suppost l-SMIs eh, jaġixxu fil-konfront ta' da' Ma nistax nitħaddef fuq din il-kwestjoni minn ma nittratta l-artiklu 3. Għalunna, din tkun ħaġa pozittiva l-SMI, sa' kikon nis-sistema ta' għazla dil-options. Dispjaċina, ma frankament ma nemmenix. Għax l-SMEs għandhom bżon ċertezza legali, għandhom bżon l-affarijiet ikunu sempliċi, jiridu situazzjoni ċara, biex ikunu jafu eżattament kif jittrattaw ċerta kwestjoni, soċjal kumpaniji gbar. Il-kumpaniji gbar jajdu li preferu test ċar fej jafu eżattament dak li huwa applikabli minn flok dal-ħafna eh, tlaqli u tidwir. Ma naħsibx li ħaġa tajba li wieħed jgħid li l-kummerċant jkollu eh, 120 sistema differenti. Jena tħaddit dwar da ma kummerċanti li għajdu namlu di, jek namlu dan fuq bazi ad hoc, mux għan kummerċaw ma l-26 membri l-oħra. Ikonna tranzazzjonijiet aħna naraw ma' min normalment ikonna l-kummerċ u mbagħad nħarsu lejn il leġislazzjoni tagħhom. Imma jekk narġgħu nreġġa' lura l-kwestjoni tal-ħarsin tal-konsumatur u l-prova b'xi ma tieħor nibla dil-kanna. Nara kif nistgħu nagħmlu progress fuq din il-kwestjoni. Il-Kommissjoni Ewropea tajt li hemm livell ta' ħarsin ta' konsumatur oli kbir. Ma s-sinjali li jien qed nirċivi mill-Istati Membru, s-sinjali li qed nirċivu mill-gvernijiet u mill-assoċjazzjoni ta' ħarsin ta' konsumaturi, imma kif ukoll anke mill-kumpanija jindikaw li fuq diversi punti dan mhux hekk. U li hemm bżonn li wieħed jarġa' jifli mill-ġdid din il kustjoni Jekk jiena nassumi werde ich mir die Bidinja sistema fej wieħed jażel ikolli bżon nifli xiftit nistudja il-livelli differenti ta' ħasib biex naraw x'tib tibdiliet ta' sustanza għanna bżon. fil prezent ma nista' ngħid xejn għax għandi bżonn inħares lej il-ħaġa mill ġdijt u nara il-punti differenti li jazistu. Għax din hija dan huwa test kompless u kif jġri ħafna drabi fil komissjoni Ewropea fit-dokumenti tal komissjoni Ewropea jem ħafna referenzi għal test soħra u wieħed għandu bżonn jaqra mill-qrib, jiflim mill-qrib kif dawn u b'xi mod ieħor għandhom xaqsmu ma' xulxin. Ma rridx ninsa najt li aħna kena diversi diskussjoniet fu diversi kwistjonijiet u li aħna ħdimna tajjeb ħafna flimkien u aħna qbilna eh, kif nistgħu kooperaw. Aħna għadna li ħanħarsu leha flimkien u naraw fejn nistgħu naqblu. Ħalli hekk ikollna Mm, bażi essenzjali komuni li l mbagħad eh, isir l-abbozz tar-rapport. Dan l-abbozz tar-rapport nħallu barra dak il-punti fejn ma naqblux. U mbagħad nagħmlu emendi eh, separati għalli daw jiġu trattati. Naħseb li dan huwa forma tajba biex niproċedu Ek, aħna nkunu nistaw eh, naraw x'jista' jsir. Madana kollu hija ħaġa ċara fejjem eh, grupp fejn il-gruppi għandhom differenzi. Din hija ħaġa eh, utli għal ċittadin għax huma jkun jistgħu jaraw eżattament riflessi l-opinjonijiet politiċi. Nispera ma jkun hawnx wisq differenzi ta' opinjonijiet kellem għandi l-impressjoni li s-Sinjur Surmajer u jien eh, verament rib fil-pozizjoni ta' imma evidentement ħajkun hemm punti li ma naqblux u dak kon U jiena ħan koopera b'din il-maniera. U għal-ewel darba li kelli l-opportunità nagħmel eh, xi ħaġa hekk ġifiri nkun ko-rapporter, hija innovazzjoni. U verament, qed nistenna bil-ħerqa għal l-esperjenza ġdida. I think, I think we're all looking forward to it, I have to say. But, uh, Nistenna u koll bil-ħerqa. Naħseb li eh, mux kullħat jaqbel, ma ovvjament jena prezident neutrali għaw. Issa dwar il-tqassim tal-kompetenza, dar responsabilta għed nassumu li għahna għed naħdmu fuq eh, strument eh, b'alternative jekk il- il-Kumitat ġuri eh, biddel il-bażi fundamentali konna bżonn ninnegozjaw negozjaw pożizzjoni tagħna mill-ġdid. Jien qed nessumi li qed inkomplu naħdmu eh, li dan huwa strument eh, li huwa possibbli optional. Imma naf li hemm oħrajn li mhux żguri dwar il-valur miżjud. Jien nagħti l-attenzjoni tagħkom għal fatt li kellna erba opinjonijiet reċenti mill-Parlamenti Nazzjonali ħossu li dan ma t-solisfax il-sussidjarita e, naħseb li għanna bżon 18 il-parlament biex e, l-opinjoni tagħhom tkollha pis, imma hemm erba' kummenti verament tajbin li qegħdin fid-dossier stakom li rapportez forsi nota tagħhom. Kor rapporter, is Majer. Ja, danke schön. Also unsere Grazzi ħafna. Il kapijiet politiċana flerf id-deċidew li aħna nikonna nkunu ko rapportes aħna eh, l-PP aħna għanna dik l-istruttura, il-problema ma l-istess ikollok rapporter Afrikan, rapporter eh, Ewropew u li jaslu għal rapport komuni. Diffiċli u għawek ċerta aspetti simili ma na, naqbel ma l-kollega tijaj hemm dawk speċjalment dak li għandu xaqsmu mal-ħarsin tal-konsumatur naqblu hemm ħafna naqblu bladu dubju dan u strument fakultattiv jew hemm element ta' għazla. Għax l-element tal tiġi ċevili eh, hija ħaġa tal-Komitat Legali tal-Ġuri. Aħna mux responsabli għal forma aħna responsabli għal kontenut Memx ma tanċem x'nam nistaw namlu f'dan. Imma ovvjament nistaw nipprovaw ndaħlu xie elementi tal-opinjonijiet tal-Onorevoli Gavert Dak li nipprovaw nagħmlu huwa nabbozza pożizzjoni komuni fuq dawk il-punti li aħna naqblu fuqhom u mbagħad jekk ikun hemm elementi li ma naqblux fuqhom aħna mbagħad nagħmlu l-emendi li l-kumitat jkun jista' jivvota u l-kumitat għaref ħafna li eh, mbagħad eh, jkun hemm il-votazzjoni ovvjament minn grupp iżjed għaref li fuq l-emendi tagħna naħseb li l-istrument fakultattiv u aħjar minn ehm, armonizzazzjoni minima u Ġermanizja, Ġermanja huwa waħda minn dawk il-pajjiżi, l-erba' pajjiżi li kien hemm referenza lihom. Nħossu li l-interferenza l-intħil fil-leġizlazzjoni eh, legali huwa inqas minn armonizzazzjoni minima jekk aħna nibdew nindaħħlu Uh, f-27 uh, arranġamenti ta' leġizlazzjoni dak ħafna zed komplikata. Il-maġġoranza tal-kummerċanti ma jridu ix, jekk huma ma jridu ma jridu ix, ma mandom nibda obbligu li jużawa, kull eh, kummerċant jista' jgħid li eh, leġizlazzjoni fakultattiva mhux ta' interess, imma jekk nagħmlu jagħmlu organizzazzjoni minima, allura dak il-każ ikollhom japplikawha. Jekk jien bħala kommerċant niddeċidi dak li rrit nuża u ngħid li jiena nixtieq nuż is sistema li jiena naf, għal spiċċa. Hemm ħafna eċċezzjonijiet il-proċedura tal bidz ta' Monzajr. Eh, eżenzjonijiet, benefiċċju tal-konsumatur, per rati ġermaniżi, il-konsumatur ġermaniż jista' eh, jagħmel eh, complaint jekk din kwalunkwe sussidjarju, kwalunkwe kumpanija żgħira jista' jilmenta. Aħna dana sakemm dan għandha x'taqsam ma' ħarsin ta' konsumatur eh, naqblu, naqbal miegħek aħna għandna bżonn noqogħdu bil-qeda flimkien u qabel ma nagħmlu dikjarazzjonijiet verament uh, Importanti dan hija sistema, dan huwa dokument tal-Kommissjoni huwa sistema eh, ovvjament eh, malu biex ngħidu hekk imma influenza ta' ħafna mit-teorija ħafna opinjonijiet minn universitajiet, esperti, esperti legali. Ma imkow tkun żgura li eh, hija tajba, hija pożittiva uh, u favur il-konsumatur fil-redazzjoni wkoll kif nikbu dokument. L-intenzjoni tiegħi huwa li kem jista' jkun aħna mannux nkunu biss uh, l-uniċi kompetenti, għalli jek nkunu konġuntament, ħalli il-redazzjoni tad dokument ikun iżjed uh, aċċessibbli għall konsumatur Dan huwa test ta' liġi ċivili, allora kors konsekwenza huwa xie eh, pjuttost u huwa li għed jifmu. Imma anke jekk inneħħu dan eh, il-ħaxu biex najdu għek, eh, nkunu nistaw niproduċu xaħġa ħaġa li hija faċli biex għed jużaw mux ħafna lingwaċ legalistiku. Għanna bżon noffru xaħġa ħaġa li hija faċli biex għed jifma, Eh, minn mit-test legali nifsu. Eh, kif tafu il-lingwaġġ legali fil-pajjiżi kollha mhux eżattament l-istess bħal lingwaġġ li n-nies jużaw ta' kuljum. Għanna ħafna xnajdu dwar it-test u prezentazzjoni in ġenerali. Għandi mistoqsija wkoll hawn għall-Kommissjoni eh, għalla volja daħħaltu element ori ta' ħarsin tal-konsumaturi, f'ċerta pajizi il-livell ta' ħarsin tal konsumaturi huwa eżjed oli. Jekk il-bażi tagħna hija li jekk pajjiż għandha livell oli ta' ħarsin tal-konsumatura dak il-każ eh, dak għandha tkun tajba għal kummerċant ukoll Hemmhekk eh, fej jintaqgħu daw l-affarijiet. Minn flok 27 set ta' leġiżlazzjoni kolli leġiżlazzjoni Ewropea waħda li jina nazara titkun ċara u m'għandekx toqgħod eh, tmuru taqra 26 dispozizjoni legali oħra biex tara eh, tistabilixi fejn l-ola livell ta' ħarsin tal konsumaturi. Aħna għanna, f'opinjoni tiegħi għanna ndaħlu għan-nes, jew nitolbu l-Kommissjoni li jidaħlu dal-għan-nes li fih ikunem l-ola livell ta' ħarsin tal-konsumaturi fuq suġġetti differenti fi 27 stat membru. Naf li huwa biċċa xogħol enormi. Naf li hija xi ħaġa li ġi eh, eh, saret eh, provajna nagħmluha fil- regolament tal-ħarsin tal-konsumatur imma m'emm l-ebda raġuni li m'għandniex nagħmlu dan. Għandna prezentazzjoni verament ingloba kollox, eh, legislazzjoni, u jimnaħseb naħseb li nistgħu eh, nagħmlu l-27 stat membri ikollhom l-ola livell ta' ħarsin tal-konsumaturi konna legislazzjoni li tagħti l-ogħla livell ta' konsum ta' ħarsin ta' konsumaturi ħafna drabi ma tiffunzjonax għax kapaċi fuq inkella kummerċanti jgħid jiena eh, naza il leġislazzjoni fakultattiva ma ma jafx għat ma jafx li ma leġislazzjoni hija applikabli dik hija dak li jiena ħanamt eh, meta neproponi l-annex. Hija ħaġa li qed eh, qed nittrattaw kapaċi għanna bżon ħarsu leja għazjet fil-font u komissjoni tista eh, t-kommenta xaħġa dwar jekku ħaġa li tista s-sir. Għallim bajkonna sistema mm, insiġillata biex najdu hekk. Sistema fakultative u mux eh, su ġisem eh, bla truf Yes, thank you very much, uh, both of you. Um, I, we all... Grazie. Għam nirriskutu anki kwistjoni toħra ta' frontieri. E, e, Nistaw namluħ dan fl-ħar. Isur e Manders, isur e minn flok isur e Kreuzmann. Iva, grazzi. L-iktar ħaġa importanti fuq din il-kwistjoni għal diskutu fi xogħol li ġejjin il-valur miżjut ġenerali. Il-rapporter deġa għal li hija leġislazzjoni fakultativa li tista' taħdem għax allura memx għalfejn morru fil-27 parlament fil-stati membri, imma hemm opt-in u dan jfisser illi il jistaw jisiru għazliet u dan jista' jkun diffiċli jekk weħed mill-partit ma jkunx irid jagħmel l-optin f'din il leġislazzjoni Naturalment huwa iktar faċli biex intejbu il-beħ transkonfinali, imma miex il-leġislazzjoni illi hija il-problema fil-beħ transkonfinali, imma l lingwi, proċeduri u l-ispej u l-ħlas. Eh, forsi rridu nagħmlu xi ħaġa fuq dan. Imbagħad B2B. Jiena għad nistaqsija għala eh, teżisti diġa eh, liġi tal-beħ tal-ġnus maquda. U rridu dina kwestjoni niċċarawa. U li aktar flessibli anki minn din proposta li għanna u dimna. Forsi għalix ma jridux jużawa in nis u għalix għanna nintroduċu regolament ġdid. <clears throat> Jena naħseb li għedna l-leġizlazzjoni, u specialment leġizlazzjoni li ta' obtin non appoġġa l-idea, allora għandha tkun verament interessanti u attraenti għal partijiet kollha eh, biex tiġi użata mbagħad fil-prassi. <clears throat> Forse? Nistaw niddikjaraw guideline u natu definizjoni differenti fil-lingwi, differenti, Umbat l-SMEs ħafna għal ħafna żmien eh, insejnihom u għal daqstant il-leġislazzjoni kienet differenti, issa hemm isu revival eh, tal-SMEs u nixtiequ nagħmlu diskriminazzjoni li hemm pożittiva. <coughs> Deskrizzjoni tal-SMEs hija wiesa ħafna forsi hija idea tajba li natu il-possibilità li l-kumpaniji kollha li jkunu jistgħu jagħmlu l-opt-in. Għaliex hekk kumbat ma nkunon qed namlu l-ebda distinzjoni bejn l-SMEs għax minn wieħed sa' 500 impjegat <laughs> hija kategorija wiesa. E, Il-kbar huma multinazzjonali u l-SME zaħira hija il-corner shop. <clears throat> Naturalment rrid ikonna consumer protection u importanti e, tagħti ħafna obbligi għal dawk il-kumpaniji li għamlu l-opt-in u għal din raġuni mux il-kumpaniji kolla se jaċċettaw l-obligi kolla għax mem lebda valur miznu, mizjut u forsi għax mux attraenti għal-jom. Dawn l-affarijiet naħseb irridu ndiskutuhom fix-xhur li ġejjin għax hekk aħna se nadottaw leġislazzjoni ġdida bħal din, allura għanda tkun pozitiva ta' suċċess u għanda eh, tirrappreżenta tip ta' suq intern, inkellem ħafna xogħol u tkun ħasra. Għal dastant għandna ħafna opinjonijiet niskambjaw u niprovaw namlu aktar dejjem iktar attraenti milli hija illum. Grazie. Grazie. Eja ħasra illi ma nistawx niddebattu ma s-sustat majer dal-ħodu il-valur mizjut. U jina għandi bżon evalwazzjoni minn kommissjoni jekk din il-proposta jiex verament neċessarja jekk ikonna eh, direttiva tal-konsumatur trasposta mod fl-Stati membri. U jena għandi bżonna din l-evaluazzjoni, jena nħossi li jekk ikonna din il direttiva tal-konsumatur trasposta mod allora għanna bżon ta' l eh, liġi komuni Ewropea dwar il-beħ, nistaqsi. U din il-liġi dwar il-beħ fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea hija influenzata ħafna mill-sentenzi tal-qrati, ġurisprudenza, x-sejġri fil-futur meta jkun hemm sentenzi tal-qorti u anki kif se jagħmlu eh, biex jaqblu l-sentenzi tal-qrati nazzjonali ma dawk tal-qorti Ewropea. U dawn huma kollha kwestjonijiet li se jagħmlu eh, se jkollhom impat fuq il-proposta tal komissjoni Jaħat nota wkoll eh, kemm hemm livell ta' rifjut mill-Istati Membri u anki tal-industrija u tal-organizzazzjonijiet industria u tal organizzazzjonijiet industrija tal industria U jina nistaqsi, għaliex għanna aħna nimbuttaw eh, liġi dwar il-beħ Ewropea meta qed tiġi rifjutata fuq livell tal-negozji. U hekk aħna eh, se jkollna Eh, verament direttiva tal-konsumaturi u leġislazzjoni effettiva x'hemm bżon illi konna liġi oħra komuni dwar il-beħ. Fu l-annes hija ħaġa tajba li kunem annes li eh, jiġbor il-liġijiet kolla tal-konsumatur fl-Stati membri. Però qatt m'għandniex għatu ma jizistix dan l-annes u jena nħossi li għalissa eh, din forsi ners u lejn Eh, leġizlazzjoni li mux neċessarjament ħat kun tajba. Eh, u bat, naturalment jem kwistjoni uħra li nixtieq niċċara. Ejja ngħidak, jek aħna nishtiqu eh, nirsolvu l-problemi ta' kummissjonijiet sensi buzira u sam, lebda wahda minn dawn il-partijiet se tagħmel se tagħmel progress. Hemm artikolu fil-Frankfurt Allgemeiner illi ma tagħmilx sens e, e, e, l-artikolu huwa li ma tagħmilx sens li wieħed jażel din it-tip ta' liġi komuni Ewropea u jien naqbel magħha. Is-sur Kozusnik. Grazzi. President. Aħna dejjem a favur tal-din il-liġi komuni Ewropea ta' dwar il-beħ biex intejbu il- beħ u fejn ben il-pajizi, pero għanna riservi f'din il-proposta. Anki fu it-twetti konkret, għaxem ħafna aspetti tal-metodologija li ma nħossux li ma tajbin. Fil-konsultazzjoni tal-Green Paper, Eh, staqsejna anki kien hemm talba jekk eh, ta' fuq l-effettività ta' din il-liġi, però din il-talba ma ġietx eh, sodisfatta. Għandi l-impressjoni anki hawnhekk illi ma tantx għandna benefiċċji, vantaġġ fis-sens ta' valur miżjud. Il-Kummissjoni edha tamel eh, evalwazzjoni li eh, dan it-tip ta' beħ se jista' jmur favur ta' bejja oħrajn. U eh, inħossu li soluzzjoni li għati proponi l-Komissjoni miex ċara u miex uniformi eh, anke l-Istati membri għandhom riservi kbar fuq eh, l-evalwazzjoni ta' din fuq mm, l-evalwazzjoni ex post. U aħna hemm eh, eh, nżommu moħna din l-evalwazzjoni. Fuq dak li għandu xaqsam mal-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi u l-pozizjoni tagħhom eh, fuq dan l-istrument fakultattiv, inħoss li l-Komissjoni ma, ma prezentax argumenti eh, Eh, bizzejed biex eh, t-ġustifika il-kreazzjoni ta' dan l-istrument. Per eżempju, rridu nħarsu lejn il-proposta uh, ta' ta' proposta Ewropea fuq il-kontratti uh, modell għaliex hemm argumenti oħrajn interessanti u validi ħafna. Per eżempju, l-Kummissjoni ma tas ġustifikazzjoni laqas għal kwistjoni tal l-istimulu li qed tagħmel għall-ekonomija. Però nafu wkoll illi l-assoċjazzjonijiet tal-SMEs u tal-konsumaturi kienu kontra. <clears throat> għalix il-sistema hija komplikata ħafna u tiris kellem ma jwasala l-ibda vantaċ. Mm, u hemm u wieħed jgħamil kampanji biex għajem il-kuxenza u tejjeb il-dispożizzjonijiet diġà eżistenti fil-każ ta' uh, operazzjoni transkonfinali u li neżaminaw xinuma il riski specialment fil kas illi jkun hemm kawża minn pajis eh, pajjiż illi E, kawza minn konsumatur f'pajis li fittex e, bejjeħ f'pajis ieħor. Hemm bżonn armonizzazzjoni importanti, hemm bżonn li jkun hemm regolamentazzjoni ta' suq intern, li huwa importanti għall-ekonomija tagħna, però ma nara l-ebda vantaġġ li jkun hemm armonizzazzjoni tal-liġijiet tas-sistemi tal-beħ u tas-sistemi ta' beħ fil-pajjiżi membri individwali. l-azla tal-liġi miex mm, biss fidejn il-konsumaturi ma kif fidejn il-bejjeħ. U anke jekk dejjem najdu illi l-bejjeħ dejjem għadhom il-possibilità li jazlu il-liġi illi huwa l-iktar li hija l-iktar adattata għal l-interessi tagħhom. Għal daqstant fil-pajjiżi fejn il-protezzjoni tal-konsumaturi li ħafna bħal l-Iskandinavja u fil-Renju Unit, Hawnhekk nistgħu anki niggarantixxu eh, li eh, jintazel model pozitif, pero din miex garanzija f'pajjiżi oħrajn. U eh, il-kollegi tal-partiti politiċi kolla u ma kolla interessati li jgħatu iktar drittijiet u iktar leħen lill-konsumaturi. U naturalment aħna nistennew li tasal evalwazzjoni illi tkun tista tirrifletti l-pożizzjonijiet kollha politiċi. nitlob li l-rapporter jgħamlu diskussjoni tal-miftuħa fuq il-proposta biex naslu għal soluzzjoni pratika. Il-kollega Fox talabni wkoll nitlob lil kollegi biex nidiskutu l kwestjoni bil-kalma biex ikun nistgħu niprezentaw l-aspetti kollha u biex neżaminaw b'mod partikolari il-kwistjoni eh, tal-kuntratt modell. ma nix nikonċentraw ruħna fuq ħaġa li tista' tkun taħsara għal konsumaturi li nistaw <laughs> nitkellmu fuqha għal żmini twal. Ma tantx għandna żmien, ma tantx għandna ħin eh, issa għaw sur Baldassari li xtiet kellem. Grazzi President, se nitkellem fil-qosra ħafna. Naħseb li hawnhekk qegħdin nissograw li nagħmlu konfużjoni. Dina miex liġi ġdida tal-konsumaturi. Dan kull ma huwa strument biex is-suq intern isir attwali. Għaliex minkejja il-ċirkolazzjoni libera tal-merkanzija, tal-persuni, tal-kapitali għadhom ma twettax. U għal-mistoqsija. Il-għala mwetta imwetta issu intern, wahda mill-raġunijiet principali, forsi l-iktar wahda importanti u ewlenija barra mill-lingwa u l-kostumi differenti, huwa il-fat li memx għafas legali li garantixi modu riformi l-kontratti kollha. Tabe, Dinja l-iktar ħaġa importanti. Għax huwa diffiċli li nimmaġinaw mux is relazzjoni bejn intrapriża u konsumatur. Imma illi wieħed jimmaġina eh, relazzjonijiet bejn eh, intrapriżi u konsumaturi f'pajjiżi diversi, tradizzjonijiet diversi, sistemi legali diversi u peress li wieħed ma jistax jagħmel organizzazzjoni ta' 27 liġi diversa ta' beħ jew liġi kommerċali, eh, L-unika soluzzjoni jekk ma rridux nadottaw liġi internazzjonali u għalli nadottaw liġi fakultativa illi mhijiex għedin nħabru ħna l-intenzjoniet tagħna. Qed nitkellmu fuq 150 uh, artikolu. Għal dastan din hija leġislazzjoni illi tagħti deskrizzjoni tal-istituzzjoni u qed nitkelmu anki fuq l-aspetti negativi ta' minu ta' min hija responsabilità ta' meta ikun hemm tilwim xieġri fil-każ Eh, ta' dritt il wieħed jirrifjuta l-prodott, responsabilità tal-trasportatur, responsabilità tal-destinatarju, ċoħe il-liġi kolla fl-aspetti kolla taħħa. Għalix, biex żewġ intraprizi, jo nkella eh, eh, intraprenditur u konsumatur jistaw jazlu lima regola se tistabilixxa se t-regolamenta relazzjoni taħħom, mod ċar, preċis, bobligi u drittijiet ċari 33% tal-xiri eh, isir fuq l-internet fl-istati membri. Però meta mbagħad ix-xiri jsir transkonfinalment, allura eh, dara jonqos osu eh, hemm 7% mhux 33% għaliex għax il-konsumatur ma jafdax. Jiena nixtri mit fl-iskun imbit mill-Italja u jekk ma u jekk ma tasa ma jmaslu lix l iskenta l imbit u jekk minn min jixtri ma jħallas dawn huma l-ikbar xkiel eh, eh, tal-kummerċ transkonfinali. U bat hemm il-lingwa u hemm il-użanzi u dara wieħed mill-istrumenti li se jippermettilna imbijaw eh, u nixtru u jkun hemm skambi eh, minar xkiel bejn il-pajjiżi. Em każijiet fejn ektar jien iseħ dan xiri transkonfinali, però jrid ikun hemm bażi li fuqha naqblu u għandu jkun parti mill-liġi komuni tal-beħ u li hija speċifika u li hija wiesa u tipproteġi l-konsumatur fl-ispetti kollha tiegħu. U jiena dak li nixtieq illi nevalwaw fi diskussjoni illi e, e, li ġajessa, e, hija li dana miex li ġdida, imma huwa strument biex tippermetti lill-konsumatur biex eh, eh, jixtri anki barra mill pajis tiegħu. Għax kella l intraprizi se jibqa'w vittmi tal-globalizzazzjoni u ma jużawiex il-globalizzazzjoni, ċoj din il-kapaċità illi jagħmel azzjonijiet internazzjonali, illi hija l-kapaċità li weħed biħ barra minn pajizu jew barra minn raġun tiegħu. Kaħna aħna ma nastux garanzija għal dan id-dritt, allora se jkun impossibbli li jkun hemm strumenti li se jgħinu dawn l iskambi u nkunu effettivi anki fissu intern. Għal daqstant, anki jekk aħna nagħmlu titjib li tridu, imma nasbu naħsbu li din hija soluzzjoni li nistgħu verament intejbu, però is-soluzzjoni li hija soluzzjoni ċentrali li bija nistgħu eh, tal-anqas nelbu eh, eh, ixkiel leġislattiv li qegħdin iwaqfu l-iżvilupp tas-suq intern. well, I think we're going to have a Tajjeb, ser ikonna dibattitu mqan mqanqal naħseb dwar dan il-punt. Sul balda sar għandu raġun, dan qed tiġi mressaq bħala mezz ta' kif nistaw intejbu l-beħ transkonfinali, iżda għadżus li nejdu illi hemm strumenti oħra li dan qed jagħmluh hemm direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Jekk tiġi implementata mod tajjeb, dan huwa pass importanti l qoddim biex aħna nagħmlu dan. Spiċċanna l-ħin u għalhekk mhux ser indaħħal is-Sinjura Stammer hawnhekk. Imma naf li kienet qed tisma' b'interess Jiena nixtieq nissuġġerixxi kif nistgħu niproċedu hawnhekk. Is-soltu normalment nibdew id-diskussjoni fuq proposta ġdida billi l-Kummissjoni tippreżenta l-evalwazzjoni ta' impatt tagħha illum ma kenniex iċ-ċans għaliex kellna bżonn għall-inqas sena jew eh, sija jew aktar biex dan nagħmluh. Ir-rapporters u shadows iridu jiltaqgħu wkoll biex jiddiskutu kif ser eh, sir din il-prezentazzjoni. Diġa smajtu mill-kollegi illi diġa qraw l-evaluazzjoni ta' u jistaqsu mistoqsijiet dettaljati dwaru din fisser illi dan ifisser li sef konsessjoni twila. Forsi rapporters irridu jikkonsidraw jekk issa li għanna taqsima ta' evaluazzjoni tampat jekk tixtiqux illi tistaqsu lilhom illi jistaqsu lill-Kummissjoni fisem il-Kumitat tagħna. Mbagħad huma jagħmlu kummenti tagħhom ukoll. Pablo. Nista kjoġbok, et nisimak titkellem fuq il-mobile. Kjoġbok forsi tista toħroġ barra. Jina naħseb illi forsi nista nistaqsi l-rapporters, illi jiltaqaw ma' shadows, kien skambju ta' femmit tajjeb ħafna għalli xjuri li hemm differenzi eh, bejn il-perspettivi fiħdan il-komitat u dan irridu nqisuh Irridu nippjanaw illi konna sessjoni sħiħa dan huwa suġġerimenti tiegħi. Irridu nsegwu il-prassi normali tagħna ikonna sessjoni sħiħa biex inkunu nistgħu nifmu il-ħsieb wara dan. Umbagħad inkunu nistgħu naraw kif nistgħu niproċedu mal-inqas ukoll l-bażi. Dan huwa suġġerimenti tiegħi. Dan ser ikun proġett differenti żewġ rapporters il qed jaħdmu f'kollaborazzjoni mal-kumitat ukoll. Is-sekretarjat ukoll li xi ħaġa dwar l-aħħar negozjati u naħseb li nistgħu nilħu ftejjim tajjeb mal-kumitat tal-affarijiet legali l-kumitat ġuri. Intom dan diġà rajtuh bħala rapporters. Nifhem il-punt tas Sinjura Gephardt dwar natura fakultattiva Iżda jiena naħseb illi jekk jaxxewqa tal-Kummissjoni illi tagħmel eh, tressa alternattivi oħra, mela allura aħna rridu naraw kif nistgħu ninvolvu dan fil-proposta tagħna. U għalhekk jiena provajt nitkellem aktar dwar kwistjonijiet ta' proċedura, milli ta' sustanza, forsi sur Majo Sinjera Gepard jixtiequ jalqu fil-qosor għandi ħames minuti oħra ma kważi spiċċawli ma forsi tixtiequ tikkumentaw biex talqu. Sir Gepard le Sur Majer? Malaj, malaj. Sfortunatament. Dan irridu narawh mill-qrib. Irridu noqogħdu attenti, is-suq intern, is-suq uniku irid jaħdem aħjar, għalhekk ninsabu hawnhekk. Issa, il-Kumitat Ġuri qed jew l-affarijiet minn perspettiva aktar ġenerali, imma aħna għandna ħafna leġislazzjoni differenti, għandna tipi differenti ta' leġislazzjoni, liability, beħ, liġi kontratwali, imma xejn fil-prattika, xejn prattiku, xaġa materjali. Aħna fil-leġislazzjoni Ewropea irridu kunu nafu meta nistgħu nikkonsidraw il kuntratt spiċċa ġi konkluż u b'konsegwenza ta' dan irdu konna sistema illi taħdem urdu nifmu l-konsegwenzi jekk sistema ma taħdimx irdu nieħdu s-suq intern b'serjetà biex kulħadd ikun jaf eh, xirrit l-Unjoni Ewropea u aħna rridu illi dan kollu jaħdem. Dan huwa prinċipju, dan huwa il-prinċipju illi aħna nixtiequ nimplementaw issa kif dan nagħmluh tinja xi ħaġa oħra. Irdu niddiskutuh dan il-punt. Aħna bażikament aħna dejjem bilna dwar dan dwar xirridu. Irridu niddeċidu dwar il-prinċipi ta' kif se norganizzaw is-suq intern biex kulħadd ikun jista' ibih u jixtri fih dan is-suq intern. Issa jidhirli li jħut minkom għandhom l-impressjoni illi ħafna SMEs qegħdin jirrifjutaw din il-proposta. Dan mhux il-każ fil-Ġermanja. Għandna l-Kamra tal-Kummerċ fil-Ġermanja bosta SMEs, persuni illi jistru u jbieħu. Dawn huma favur. U din tidher biċċar fil-Ġermanja, għalhekk mhux minnu illi ngħidu illi din l-idea qed tiġi irrifjutata Mod mifrux fil-Ġermanja. Hemm kunsens illi din hija idea aċċettabbli. Imbagħad dwar dak li qalu il-kellima ta' qabli Kumment wieħed? Jekk tażlu l-għażla eh, ta' kuntratt u l-prinċipju huwa l-ola level ta' l-ola, l-ola livell ta' protezzjoni tal-konsumatur eh, kun ħażin li ngħidu bil-kontra dan ħareċ mismiħ, dan ħareċ mid-dibattitu sissa u għalek jiena naħseb li neħtiġu dan l-annes illi juri l-ola livelli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Biex bekk ikonna dan l-annes bħala referenza. Għadna ser niddiskutu imma l-inqas bdejna u dan kien il-kontribut tiegħi. Issa l-aħħar kelma l onervoli Gebhardt ma nistax nibqa' sik ta' hawnhekk għaliex smajt opinjonijiet oħra fil-Ġermanja u bnadi oħra. Kien hemm xi persuni fil-Ġermanja illi kienu favur il-liġi Ewropea tal-beħ imma jina smajt ukoll femijiet illi kienu jmorru kontrija din. Jista' jagħmel sens illi aħna niddeċidu xi strumenti irridu nużaw biex inżidu il-kwalità tal-suq internu ta' kif dan jaħdem. Hemm strumenti li huma disponibbli u li aħna m'għandniex nitraskurawhom. Meta nisma l-argument ta' Hans Peters, jiena naħseb li huwa li opinjoni kontradittorja, jekk aħna ser ngħidu illi nistgħu napplikaw l-ola livell b'mod awtomatiku illi dan il-livell li ta' protezzjoni jeżisti ximkien eh, fl-Unjoni Ewropea, mela allura m'għandniex għalfejn din il-leġiżlazzjoni. Dan jidher li ser ikun dossier interessanti U mannix livell ta' konsens hawnhekk dan huwa minnu fil-kunsill u minnu kol fl-qdiet tal-konsumatur. Dan jidher biċċar u rridu nirriflettu dwaru. Irridu naħmu b'mod sistematiku f'dan il-kumitat kif nagħmlu soltu ma din ser tkun xi ħaġa diffiċli biex niksbu aħna r-riżultat. Grazzi lill-Kummissjoni, grazzi lil kulħadd. Jien ħares l-qudiem illi nara ser ikunu il-passi li jmiss fil-rigward ta' dan ir-rapport se intaw fil-25 u fil 26 ta' April fis-26 filgħodu biss. Grazzi lill-interpreti tal-li ftit aktar u jiena ninsab Perqan, illi narakom il-kol ġewwa Strasburg kull ġimgħa dieħla